tajt il-President. Għan nitkellem dwar il suġġett il illi jispirana tal-att delegati. Jek xatt għandu point of order titra ta' Harlin. Kif jafu zgur il-membri din l-opinjoni li tersa qudiem il-Komitat komitata tal-Affarijiet Legali biċċa xogħol li importanti ħafna xogħolna parti mill-proċess ta' kodeċizjoni u għandna wkoll xi emendi proposti u għandna wkoll set ta' emendi ta' kompromess. Fejn naħseb li kulħadd bejtu jħol jaqbel u xek. Forsi nkun nistansiba ukoll raw. Right, they're on, they're on, they're on the voting list. Nistansibhom fuq l-lista ta' voti.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 and I believe that uh, uh, we've got agreement on U jidher li li għandna ftejm fuq daw iż-żewġ emendi orali. Il-bqija ġew inklużi kollettivament. Ma nafx hawn xi ħadd hawnhekk li jixtieq jistaqsi mistoqsijiet dwarhom jew jiddiskutihom. Jidher li le? Jekk hawn ftehim ġenerali dwar dan, għaliex konna qed naħdmu anka b'ċirkulazzjoni ta' emails forsi kun tajb li konna block vote da ġrar darba naslu għal votazzjoni. U s-segretarjat imbagħad jista' jipprova jikkuntattja il-koordinaturi nisa qabel votazzjoni. Għal daqstant naħseb bekk nistgħu ngħaddu għal affarijiet iktar interessanti. għakem ma naħsibx dal-punt ma kienx importanti. Nistgħu issa ngħaddu għal eh, l-abbozz tar-rapport fuq CRD 3 u naddi il-mikrofon l-rapporter Arlene McCarthy. Grazie ħafna, Sharon, eżis kollegi, nittama li ħattu opportunità li t-rifletti fuq dak li ressa fil-proposta, kena zaġ diskussjoni fuq dil-kwistjoni, ħani prova nitkellem fuq eh, ideja, tu punti da li tħassib li qajmu diversi individwi. Ovvjament billi restaqt il-rapport issa qed nistenna il-dibattitu mal-membri u shadow sabiex naraw li ma mendi jistaw jitresqu. Premessa bażika però għada l-istess, ġifiri li qed nittrattaw din id-direttiva partikolari li xil-banek ma kellhomx bizzet kapital, modelli ta' riskju fissu li kien hemm bżonn inqas kapital u barra minn dan bonus culture fil-banek u anka noqqas ta' kapital kienu kwistjonijiet serji fi kriżi globali bħalma kellna. Jekk inħarsu lejn approċċ li tnieħu f'dan ir-rapport l-ewwel responsabilità bħala l-leġislatur f'dal kumitat kien li inħarsu x'kien l-interess pubbliku hawnhekk. Ovvjament kellna ħafna debattit fuq dil-kwistjoni, permezz tal-press, permezz tal-medja, fej kena l-opportunità wkoll niddiskutu dal-kwistjonijiet fil-żewġ diskussjoniet li kena qabel. U naħseb il-koll jaqblu li l-għanu li għandu jkun uh, sistema bankarja aktar stabli li ma jkollix bżon bailouts il-politika tal-innominazzjoni. Ma ditt ikkoraġixxi riski zejda. U li qed nagħmlu aħna f'dan il leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed nippruvaw nistabilixxu setta regoli ġusti illi jaħdmu fuq il-medda twila ta' żmien. Aħna maħniex mdorrin li konna xi taxxa kbira li tipprova tagħmel miżuri wkoll e, temporanji, rridu naħsbu aktar fit-tul. Għal din ir-raġuni, elementi tiegħi jisegwu l-prinċipju tal-Bord ta' Finanzjament tal-Stabilita kif minna fil-G20 hemm man bżonn ikonna approċ globali f'dan il-qasam dik il-politika d-dota mill-20 kienu mirati sabiex ma jkunx hemm riskju żejda sabiex ma ndajfux l-istituzzjonijiet sabiex nappoġġaw risk management b'saħħtu li għamilna u naħseb membri jisamlu dan mod iktar dettaljat naraw se jkunu rakkomandazzjonijiet fil-proposti u ndaħluhom forma leġislattiv. Inti ma tistax ta' bozza leġislazzjoni brakmandazzjoniet vagi biss, għal daqstant tistaw taraw li eh, l-affarijiet ma ktar dettaljat mill-li kif abbozzejtom jien. U forsi wkoll nistaw namlu tibdil sabiex l-affarijiet ikun ktar ċari u xek. Xtaqt nfakkar il-kollegi fuq xinu l-prinċipju tal-SFSP. U għal daqstant għamet l-abbozz kif għamiltu. Bonuses għandhom um, ikun hemmhekk għal eh, riżultati pożittivi ta' kumpanija jew individwu għandu jkunu proporzjonati għas salarju l-inizjattiva li eh, għandha tidher fl-emendi u mandom xikunu garantiti laqas il-bonuses billi l implementaw dal prinċipi fid direttiva Ewropea, ovvjament jien għadni najt li hija responsabilità tal-kumpaniji li jiddeċidu il-politika ta' renuminazzjoni tagħhom. Hija responsabilta ta' supervizuri nazzjonali din il-politika jku jimxu skont il-prinċipju Ewropew. Ma dan ukoll kif jiena wkoll inkludejt il-prinċipji direttament mill-FSP. Dan anka b'numru ta' tibdil sekondarju li ħanispjega. Jekk inti forsi stampa ġenerali tal-prinċipji inklużi fid-direttiva, Uħut minnom ovvjament kienu ġa inklużi fil-dokumenta ħidma tal-Konsil. Bonuses għandhom jinataw fuq riżultati fittu l ma jkunux garantiti l-ebda Golden Parachutes biex najdu l-omek nżommu stabilita għandha tkun priorita l l-ewel bonus mandiġ tillimita il-capital base 50% tal-bonus għandu jitħallas fisħma u la mezz il-proposta kien li ħares lejn akkomandazzjoni tal-Kommissjoni tal-Remunerazzjoni għall e disa li tajt li dawn l-isma għandhom jinżammu sal-menu 3 snin. U kollegi forsi setaraw u koll li ħafna banek issa introduċew eh, kodiċ ta' kondotta fuqhom infushom għal dak nirxaqsam isma li jinżammu għal 3 snin proporzjon ta' kull bonus għandu jkun differit għal differit għal eh, ċiklu ta' negozju, kwistjoni li tqajmet minn diversi kollegi l-aħħar eh, fl-aħħar laqa, is-Supervizjoni Nazzjonali se jverifikaw dan kollu. U eh, f'kas ta' riżultati mhux ġusti għandna nirrevedu is-sitwazzjoni bonus iżgbar għandhom jiġu differiti u periodu ta' differiment m'għandux ikun inqas minn tliet snin. Kompaniji stabilixxu renumerazzjoni u anka politika fuq renumerazzjoni u koni proponi illi maġġoranza tal-komitat għandhomx għandhom ma jkunux diretturi qed nerġa' nqajjem dal-bicċa xogħol x l-Istati Uniti qed jgħidu għandhom ikun hemm fil-mija tal-membri tal-bord illi ma jkunux diretturi. Um, firms must Kompaniji għandhom jagħtu informazzjoni fuq politika ta' renumerazzjoni u ħlasijiet, u għal darba oħra di xi ħaġa li nsibu fil-proposti fispi. Zitt b'xi punti hawnhekk din informazzjoni għadha tinkludi ħlasijiet minn units ta' negozju sabiex nifhmu aħjar li ma' attivitajiet li ma' bonuses huma marbuta ma' dan. Jekk intikom eżempju prattiku pereżempju dil-ġimgħa bank ewlieni fl-Ewropa ħabbar illi ħallas 2.2 biljun tal-bonuses tiegħu lil unspecified risk-taking activities fin negozju U naseb nafu xinu ma daw l-attivitajiet li ma tip ta' attività ta' negozju eh, ġiti premjata bil-bonus ta' 2.2 biljoni. Skont il-rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni 204 9 03 L-informazzjoni tiġi pubblikata fuq livell individwali għal-banek u għad-diretturi tal-banek. Mbagħad xtaqt niġbet l-attenzjoni għal żewġ oqsma fejn saħħaħt it-test meta mqabbel mal-FSB. L-FSB qalet moċċar illi U ma għati basru mizuri speċjali għal banek li għaddew minn bejla u nafu li ħafna pajizi u kol ħadu linja stretta ħafna fil-Stati Uniti rajna kontrol stret fuq renumerazzjoni mill-autoritet Amerikani nifissom għal għal daqsab minn da 53 aspetti ta' kondizjonalità u qabel persuni jinterpretaw ħażin dak li għatta hawnhekk jiena m'għadniex li għandu kien fuq għal bonuses fuq bailout banks qed ngħid biss li l-bonuses huma kondizjonali fuq il-bank jew il-kumpanija li tibni il-capital base tal-bank u eh, din għandha tkun l-ewwel priorità. U bonuses għandhom jitħallsu kif suppost. Dan eh, bħala miżura eċċezzjonali għal banek li rċevew ħajnu la minna ħalla 16 danza biex ikun hemm sostenibilità ta' tal-kumpanija ma naħseb li ħadd fost nawla għas pubbliku żgur ma jaqbel li għalbanek li jagħmlu telf u li eh, ġew salvati mill-flejs ta' minn ħalla 16 u li ħalsu l mifushom bonuses. Azzjoni baldin tmur kontra il-prinċipju tal-FSB għaliex tippremja l-falliment u għalhekk eh, tmur kontra il-prinċipju tal-FSB u punti ħar li La proposta FSB kienet li bonuses għandhom ikunu proporzjonati ma' salari. Kollegi naf li jħodz ma' jaqblux ma' proposta ma' dan kollu naħseb li għanna nsibu mod kif niddefinixxu u niddeterminaw x'inhi dil-proporzjonalità. Mhux biżejjed tajt li għandhom ikunu proporzjonati li għammilta unu li ħadd il model mill-Olanda u l-Olanda implementat permezz tal-kodiċ ta' banek tagħhom punt illi il-bonus isma' jaqbżux is-salari miżura ta' proporzjonalità illi kull membru tal-pubbliku jifem għal daqsant ta' 55 tajt li għandu jkun hemm renumerazzjoni illi ma tkunx iktar minn 50% tal-renumerazzjoni totali ta' persuna f'sena waħda. Pero jiena lesta wkoll nieħu pariri fuq kif nistgħu nżidu sostanza ma' din l-idea ta' x'inhu proporzjonali. Naħseb li diffiċli kollegi tajt kif nisam kunu konsistenti mal tġi tal-FSB inklużi li konfattibli li eh, nħalsu non-bonus u anka li strutturi ta' remunerazzjoni mandomx inkludu risk eċċessiv jekk ħafna individwi jistennew tħul permezz ta' bonuses, ċikultant ta' 90% jekk għandek kondizjoni biex ma tħallas dan, dan ħalli situazzjoni fejn xaħat ikun dipendenti ħafna fuq il-bonuses, għalda stant ma ridux niksru rabta bejn bonuses u eh, riskju eċċessiv mod kif niksbu bilanċ eh, u għadan li semmejt, pero jina l-esta niħu pariri u koll. Fuq il-supervizjoni nazjonali dawn għandhom joħolqu benchmarks fuq l-numerazzjoni u bonuses eh, fost il-kumpaniji. Is-suġġerejt illi supervizjoni nazzjonali jistabilixxu benchmarks u ħarsu lej politika ta' remunerazzjoni fl-istati membri tagħhom bej kumpaniji differenti u li għamiltu koll li zitt punt ieħor li din informazzjoni ta' dil-autorit bankarji Ewropej sabiex ikun hemm eżerċizzju ta' benchmarking fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi għaliex tajb naraw kif din politika qed taħdem fuq livell ta' Unjoni Ewropea da sabiex ikonna rapportaċ fejn meħtieġ, sabiex namlu aġġustamenti fejn imżon. Għaliex dinja politika ġdida ħafna u huwa punt fejn nistaw namlu aġġustamenti għal-ġejjini. Jekk indur issa għas-sezzjoni fuq capital requirements, Għedin konċara unek li l-emendi tijaj, għamil sit emendi unek, imma li l unek u li n-implementaw regoli implementati u li fuq fuqhom nħarġu minn Bazil, jina konċa li banek kienu għatabtu fuq bibintakom għajmu tħassib fuq dal kwistjonijiet u nifhem li l-banek musseħdu gost illi ma ċetanix l-emendi tagħhom u naf li l-banek qalu li jixtiequ posponiment sal-2012 Immissa l-banek qed għajmu tħassib ġdid fuq l-ammont ta' kapital illi qed jintalbu sabiex iżommu għatjadu li huwa oli wis u forsi nistaw anka nkelu mill l-elementi ta' Basil. Jina nemmen li sabiex nżommu ta' tempel ta' Bazil bżonn informazzjoni indipendenti tal-impatt fuq l-ekonomija reali mill-timetable proposta. L-Unjoni Ewropea għandha timplementa dawn ir-regoli li ftemna fuqhom fuq livell internazzjonali ma nasibx li hemm punti li għajdu li hemm bżonn posponiment għaliex mhux jista' jimplementa kollox fl-istess ħin. Jekk ma nagħmlux dan, ma nistgħux ngħidu l-oħrajn sabiex jamlu l-istess impenn bħal tagħna li għamilna fl-istess sena fl-2009. U ma naħsibx l-implementazzjoni ta' ftehim ta' Bazil il regol ta' ftehim ta' bazil ma jpoġġiġ vantaġġ għall-Unjoni Ewropea mussejati Tvantaġġi il banek jekk ikon aktar bailout, se tikkonsidra timetables joħorġu tliet fatturi l ewwel nett dawn il-miżuri ma nfassla sabiex jikkoreġu n nuqqas ta' valur tal-kapital fil-trading book jekk ma nindirzawx il-problema joħroq vulnerabilitajt ġodda fil-balance sheet tal-banek u jħalli vulnerabilitajt prezenti li ma jkunux koperti ma mlebda dubju li għal daqstant rridu wet u progress fuq dal-punti sabiex riski ma jrepetux ruħu aktar fallimenti fil-banek. Trading book assets għal dak xaqsem sel fil-banek inasuna me prezzijiet għal dak xaqsem holding capital kontrijom u anka għal dak li nistaqsam nifukaw fuq higher risk trading activity dan għandu jkun u dan għandu jkun skont tnaqis tal-fokar ma nikoraġġixux tnaqis fl-attività ta' self. Il-proposti binna fuqhom fi Brazil fl-ewwel nofs tal-2009 U ħallejn aktar minn 12 xhur għal-banek sabiex eh, jaddir ix-xogħol data ta' implementazzjoni banek u koll taw proporzjon kbir ta' tħul taħam tal per permezz ta' dividends u bonuses għall-istaff li juru li tassew jistaw jilqu l-għaniet ta' Basel għalix żgur hemm biżejjed flus sabiex jagħmlu dan. Ma dan ukoll kifat jiena lista nħares lejn evidenza independenti sabiex ikun hemm aġġustament skont kas ċar li dan jaffet ma lending capacity tal-banek fuq l-ekonomija reali. Għal-dazzant niproponu, niproponi illi nżommu l-implementazzjoni għall-axar tal għaxra pero naraw xet jiġri mill-istudju tampat kwantitattiv. U jek dan juri li l-analizi sħiħa tal-proposta u maħżina, u bat irdu namla ġustamenti fejn meħtieġ. Għattibdil fundamentali għal-reġim ta' Bazin li se jkun panti minn CRD erba, il-Parlament kif taf ġata talab rapport seħ minn Kommissjoni fuq CRD 2 sal-aħħar tal-2009. Jiena kolla mill seħ l-Kommissjoni sabiex di ricerka e, jipprezentaw ħadd mill-Parlament u n-negozjaw f'Bażel grazzi għal mandatċar ċar mill-Parlament u l-Kunsill. Il-tibdil fundamentali illi qed inbassru pa leverage ratio mhumiex fir-rapporti għaj huma fi CRD erba' liquidity requirements u damn provisioning mhumiex għażliet tekniċi ma suġġetti li jistgħu jkunu politika fin-natura tagħhom għal stant l-opinjoni tal-Parlament fuq dan il-qasam hija xi ħaġa li li fuq għaresaq numru ta' dispozizjonijiet sabx nżid attiv dan it-test u dan għamiltu skont il-xogħol ta' Sur Sanchez presedu fi rapporti għaw fuq omnibus, fil-direttiva omnibus wieħed. Għalhekk għandi għandi għatti delegati fuq tliet oqsma il-Kummissjoni deċidi li tressaq standards tekniċi bbażati fuq opinjonijiet mill-IBA dawn għandhom kunu suġġetti għall-approvazzjoni tal-Parlament u l konsil skont il-poteri l-ġodda tal-kodeċiżjoni jekk li jaqbes li floor capital requirement għanna meħtieġ għal correlation trading activity eh, kif qed tiġi diskussi bħalissa dawn għandhom ikun implementati grazzi għal delegat Finalment proponejt kompromess bej u Kommissjoni fuq miżuri proposta għal disekuritizzazzjoni komplessa l-Komissjoni rimarkat l-importanza ta' diligenza f'każijiet pal dawn u tixtieq ukoll tapplika approvazzjoni ta' supervizjoni u l-stati membri opponew għal dan għax għallu dan ikun pizzejiet jistaw eh, probabbilment għandhom raġun pala kompromess għalek nissuġġerix il-Kommissjoni tanalizza l-dispozizjoni t bħal dawn, partikolarment sabiex nara għalek il-miżuri l-ġodda f'CRD 2 fuq due diligence u mhix effettivi jew le. U jekk meħtieġ n-res u proposti sabiex nidefinixxu skont kriterji ċari għal kriterizzazzjoni t komplessi n-tumunu suġġetti għal ftejm il-Parlament u l-Konsil. Għal daqstan dawn il-miżuri Għet insibu bilanċ grazzi għal dawn miżuri bej il-flessibilità meħtieġa sabiex nadattaw għall iżviluppi u anka rwol tal-leġislaturi sabiex eh, isir vetting jew jaċċettaw jew jiġtu proposti pal dawn. Għal daqstant kollegi nilqa kommenti, suġġerimenti minnaħatakom fuq l-abbozz tal-rapport preliminari li resaqtu jina ovvjament l-estan segwi dibattitu u għan organizza kolla għama shadows sali għanna rapport fuq mejda għanna raw li memmen din ixti onres u eh, minnu fiħ, grazzi. Um, grazzi ħafna l-interpreti kellhom daqsxejn problemi hemmhekk biex jinterpretaw kax. Kella ħafna basta tħammar jixar bdiet taġġelbis il-kellima. Malisandur fuq il-shadows, mandiċ shadow mill-PPE, t titkellem inti. Um, I do think this is an incredibly important piece of legislation. din hija biċċa leġiżlazzjoni importanti ħafna mhux biss minħabba l-messaġġi li jibgħat fuq l-opinjonijiet fuq dal-Kumitat tal-Parlament fuq servizzi finanzjarji imma kex qegħdin nitkellmu pereżempju fuq leġiżlazzjoni u azzjoni tista' sseħħ fil-futur u x-struttura ta' supervizjoni tista' tkun fil-futur, kif nistgħu nitrattaw dal affarijiet fil-futur. Dawn huma dwar azzjonijiet li jidrilna servizzi finanzjari suppost qegħdin jieħdu issa. Għalhekk naħseb li huwa importanti ħafna illi dak kollu illi ntqal fuq smart regulation, regolamentazzjoni aħjar, evalwazzjoni ta' impatt, inwet uwom mill dak komitatu qed taqgħu f'din il-leġiżlazzjoni. Imbagħad apparti remunerazzjoni jridu nikkonsidraw ukoll suppost qegħdin nagħmlu fil-banek fil-qasam ta' securitizations. L-abbozzar ta' direttiva huwa diffiċli ħafna biex jinftiem. Trid tara x'inhuma ma' livelli differenti ta' negozjati li saru qabel u bidliet li saru qabel li CRD biex tifhem minn fejn ġejja di u nifhem li anki għal xi ħadd li jaħdem fis-swieq finanzjarji dan huwa livell ta' dettal minuskolu verament eh, komplikat, ġifiri. Ma kienx hemm evalwazzjoni ta' impatt tajba, kien hemm waħda f'Basel ta' Basel is-sena li għaddiet U kif smajtuni najt qabel parti minna din il-ħagġa kienu għadin jgħidu li il-banek ridu jżidu bi 2% tal-GDP tal-zona euro. Un babbażel beda jitkellem fuq il-correlation trading u din kienet għan diffiċli illi batu l-banek lura biex jagħmlu valwazzjoni ieħor ta' impatt mijiet ta' mistoqsijiet li kellhom jimlew il-banek sa ġunju. Il-numri u ċifri li qegħdin jagħtu il-banek huma sinifikattivi. Però Min se nifhem kien hemm ukoll il-laqgħa tat-tim ta' Trading Book ta' Basel li kien qed jistudja dil ħaġa f'Singapore u Kien hemm xi tħassib ukoll konsiderevoli. Jeżisti konsensus li l-banek li ikollhom iktar kapital kontra s securitizations u t trading book kull politiku kull bank jaqbel fuq dan li għandhom bżonn iktar kapital u iktar likwidità. Il-kwistjoni hawnhekk hija l-implementazzjoni u l-kalendarju. Ħanni kwota mill-Lord Mendelssohn hawnhekk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 Issa jiena naqbel ukoll ma din l-istqarrija kompletament għalhekk irridu nifmu l-impatt u uħuż mill-banek qegħdin jgħidu dan jista' jkollu impatt sinifikattiv fuq il-kapaċità ta' self tagħhom. U wara li stajna u koll dwar missur se skandalo, ma ta' kien għal illi il-flus li jibdew jaħdmu jikbru għadar baħran ki għall-ekonomija tagħna il-vizjoni li għanna l-strategija 2020, l-access għal broadband, teknoloġiji baxxi fil-karbonju sabiex ikollna sikurta ikbar tal-enerġija, dawn huma kollha investimenti kbar li kollha bżonn il-finanzi tas-settur privat. Mela ejja niftħu id-dnejna x'ma nafx hekk kienx hemm fil-fatt verament evalwazzjoni ta' impatt hawnhekk. Ma nafx jekk dan il-kumitat huwiex qed jagħmel ġit lilu l nnifsu minħabba Mħabba fat li ma kienx hemm smieħ fuq dan, jien nixtieq il-kumitat tagħna jgħid aħna li għanna namlu fl-Ewropa li tiġi sir b'mod globali u nixtieq nkun naf ukoll l-opinjonijiet tagħkom. Bażil tnejn qatt ma ġi implementat u aħna ngħidulhom ehm, ara aħna fl-Ewropa hekk naħdmu intom ħadaħdmu bħalna l l-estita taħdmu bħalna u l-banak il-kbar jekk qegħdin jilmentaw kif ilmentaw. Nixtieq narahom mentaw fil-pubbliku u jispjegaw fil-pubbliku dim dal-kumitat. Jekk ħani implementaw dawn iż-żidiet fil-kapitali jina nixtieq li aħna ikollna il-fatti. ċoħe, jekk jistaw xieġu aċċettati jew le daw l affajtu u dan il-kumitat suppost qed jisma' lil dawn in-nies il reporter għalet illi ħat tisma każijiet indipendenti li jiġu argumentati tajjeb. Mela, issa bżon li niksbu l-indipendenza u anke ftit dipendenza ehm, biex nargumentaw il-każijiet tal-implementazzjoni fuq ir-remunerazzjoni għax diskutejni ħafna. Xi darba ehm, għajri nistgħu niddiskutu differenza bejn il-handcuffs u l-parachutes għax daw differenti, però il-mistoqsija hi għalfej fl-Ewropa biss. Dina tmur li lin mill-20 għalfej l-Ewropa biss, għalfej il-banek biss. Jista' kulli restaqtu xi emendi però fuq dan. Dal-pakket li għanna għoddimna. Jina s-sesset illi Jekk l-istati membri jridu jmorru li l-enmel ġe 20 fil-politika tal-remunerazzjoni tagħhom dik għandha tkun deċiżjoni tal-istati membri u mhijiex deċiżjoni Ewropea għaliex teffettwa biss dak l-istat membru u il-taxxi um, u l-ekonomija ta' dak l-istat membru partikolari. Grazzi. Grazzi. Pascal jekk jogħġbok. Oui, nous, nous on a une, une interprétation euh, plutôt. Euh... L-opinjoni tara rapport ta' Signora McCarthy huwa pjuttost pożittiv anki il-pakket ta' remunerazzjoni. Hemm żewġ punti li naħsbu li jmorru fid-direzzjoni t tajba ċe ir-remunerazzjoni memx varja memx il-possibilità tal-varjabilità Umbat il-punt li għamiltu fuq il-remunerazzjoni sħiħaw l-bonus u komparti minn dan. Nistaw dejjem nibqgħu niġildu fuq iċ-ċifri imma nasab nistgħu morru anke biqilin mill l-isqar ta' prinċipju għax nafu kemm diffiċli wieħed jevita dil-ħaġa ġara darba din tiġi eh, ġi mill-mezz tal-ġe 20. Għalhekk xi darba diri għaridu nagħmlu aktar ċara fir-regolament. Fuq il-variable remuneration issa, din hija mistoqsija, għandha mistoqsija, inti f'din il-remunerazzjoni varjabbli er inkludejt ukoll is-sem is-somom, il-Golden Hellows. Ta' meta eh, ikun hemm kuntratt ta' impjiegi Għax fuq dak il-livell ikun hemm remunerazzjoni varjata. Inta tidħol fix-xogħol, inta ta' tibda x-xogħol u aktar qudiem. U għalhekk irid ikollna definizzjoni ta' varjabbli sabiex ma jkunx daqshekk diffiċli wieħed jevita din ħaġa. Mbagħad ħaġa oħra fejn aħna nixtieq marru anke lil rapportakom ħaresqu l-emendi dan huma il-complex securitizations ri titolizzazzjonijiet komplikati ħadd ma jista' jiddefinixxi eżattament x'inhi il-ħaġa u jevalwa eżattament il-livell ta' riskju u jekk ma nistax Definixxuha u nevalwaw ir-riskju aħna x'ħan għamlu ħa nafdaw lil banek biex jagħtu huma l-informazzjoni neċessarja l organizzazzjonijiet supervizorji u nkella jgħidu le, le, dil-ħagġa mill-nija fil-passat rajna xġara. U forsi jista' niddeċidu mela nieħdu triq differenti, mhux it-triq sa' riskju imma illi minflok nagħmlu riski eh, ibsa sabiex il-banek ma jkollhom xi tensazzjoni li jużaw daw il-miżuri. Għax il-benefiċċji għadhom mhumiex ċari. Suppost għedin nitkellmu fuq l-ekonomija reali u nistimulaw tkabbir eh, fl-ekonomija reali. Imma minn daħlu dawn l-odda fil-nofs snin design ma tantx kien hawn tkabbi livelli ta' tkabbi kbar fl-Ewropa u meta kellna sistema finanzjarja inqas ikkomplikata u inqas riskjuża il-banek eh, xorta kien hemm tkabbir fl-ekonomija. Ma naħsibx li li nikkomplikaw l-affarijiet bil-fors ħagġibu benefiċċju fil-fatt nistgħu naraw mill-10 snin li għaddew x'kienu r-riżultati rajna xinu ma riski għall-ekonomija. U anki jekk oħra ma iġ dil ħaġa naħseb illi tkun bissa beneficju għalina li konna sistema finanzjarja iktar faċli li wieħed jevalwa. Anke kieku l-Istati Uniti ma jagħmlu xejn, ma naħsibx li għandna x'nitilfu aħna jekk insegwu b'mod iktar strett dawn ir-titolizzazzjonijiet b'mod aktar mill-qrib. Imbagħad il-collateral trading. Dawn hemm erba' banek li jagħmluhom u dawn l babanek għadin qegħdin jagħmlu lobbying favur l-attivitajiet tagħhom u jridu iħarsu ovvjament in-negozju tagħhom. Naħseb li għandna nżommu il-bot mill-lobbyist ta' dawn l-erba' banek u naraw jekk dawn l-odda għandhomx iktar eh, vantaġġi jew żvantaġġi. aħna ċertament mhux fl-interess tagħna illi noqogħdu inġabdu sakemm isiru iktar valutazzjonijiet stampat fuq settur fuq parti limitata tas-settur li taffetwa bis-serba banek fl-Ewropa. Grazzi ħafna jiena x-shadow group għalde għaw għalhekk ħan itkellem jiena hawnhekk u ħan nipprova Nitrata l-affarijiet bl-istess mod, bl-istess sorni li semmejthom ir-rapporter ġifieri l-ewwel nett is-suġġett interessanti tar-remunerazzjoni u l-bonuses. Dal-għoddu Mario Draghi meta kien qed jitkellem fuq mod ġenerali ħafna fuq xridna aħna wara li nħorġu mill kriżi finanzjarja. Għal li ma nixtiqux inċentivi perversi. U aħna ovvjament dal qegħdin nippruvaw nagħmlu ħadd jisuma ma il-punt illi eh, l-isħma jistaw ikunu inċentif ehm, pervers għaliex fihom infisom għandhom raġuni ta' profitt, fis-sens inti li tiġber interessi, dividends. Għalhekk irrid ikun hemm ukoll ċertu tħassiba soċjetà kollha kemm hi u mhux eh, tħares biss lej il-profitt. U M'intix ħassolvi għalek il-problema jekk il-bonuses jitħallsu eh, fis-sama minn flok. Naħseb li jista' jkun hemm daqsxejn iżjed ħsieb f'dan ir-rigward u jintoġobni l-idea li jista' jkollok il-flus tal-bonuses il-tmur ġo font komuni illi jibqa' mek imma ma tistax tużaħ qabel ma nkunu nafu li kollox sew. Irridu ħarsu kollejn ir-remunerazzjoni totali. Ma mis sens li inti tajt illi xi ħaġa hija percentaċ ta' salarju bażiku għax nafu xiġri bis-salarju bażiku dan huwa l-istess ħaġa li ġara fl-Istati Uniti meta huma ppruvaw ehm, jillimitaw il-bonuses għalhekk l-importanti hu nitkellmu fuq ir-remunerazzjoni eh, sħiħa. Ma nafx kif nistgħu indaħlu l-Golden Hallow hawnhekk imma ċertament iridu nsemmu il-pension pot. Jiena personalment nixtieq anke mmorru lil in. Toġobni l-idea tal-benchmarking għaliex ma nafx nistaw nistgħux aħna f'qabża waħda nagħmlu dak kollu li nixtieq nagħmel jiena. Għalhekk din il-benchmarking idea hija waħda tajba li nagħmlu kollox biċċa biċċa Imma jdu naħsbu iktar fuq anke ma' shadows l-oħra u oħrajn. Smajna eh, l-aħbar ta' eh, bonus pjuttost konsiderevoli relatat ma' Deutsche Bank. Iġifiri ma naħsibx li l-banek qed jgħinu lilhom infisom. Avolja kien hemm ċertu eżekuttivi eh, persuni illi żammew lura fl-istat membru li naf l-aħjar jien l-istat membru tiegħi. Jina naħseb dana l-evalwazzjoni ta' impatt mhuwiex biss din id-direttiva għandna ħafna affarijiet oħra bidliet ta' xista jitqies bħala eh, core capital li uħrajn eh, għadhom mhumiex iktar disponibbli, jiġifieri kien hemm bidliet kbar li għaddejjin. Inkluż mis-CRD 2. Menix qed nissuġġerixxi li jiena nixtieq li inkaxkru ħafna hawnhekk, però tiġa qegħdin nippruvaw li jkollna smieħ jew workshop li għandu x'jaqsam ma' CRD erba u likwidità u ma nafx jekk forsi. Jista xie smieħ astis. Ġifiri li mur li l diskussjoni ma' koordinaturi u forsi nista namlu xaħġek, jaf għun naqra diffiċli għaliex nisqidu naraw eżattament fejn nistgħu indaħlu ħda fil-kalendarju tagħna. Però ċertament jiena lesta illi nipprova. U ma nafx b'xi mod jirnexxilna naħseb nirranġaw daqsxejn tejbil tagħna biex inkunu nistgħu nakkomodaw anki l-evalwazzjoni tempat li deħli mill-FSB minn Basel ikun aħjar forsi li kolna nisimaw da qabel il-votazzjoni għax ma mis sens daqshekk ma se jiġu ma nkunu diġà għaddejjin fin-nofs tat-trialogu. Meta nasab li aħna għandna d-dover li nkunu trasparenti u mhux dawn id-deċiżjonijiet kritiċi u kruċjali għom wara l-bibin malu ta' trialogu. Iġifiri naħseb illi għal xar jew tnejn memx għalfejn nam xarru jow nejnem fil-nofs, ġifiri ta' min jagħmel affarijiet kif suppost. Kien ukoll workshop fuq eh, miżuri ta' implementazzjoni ta' Solvency Tool bira f'nofsinhar għal minxtaq xtaq bħali. U hemmhekk ukoll rajna il-problema li għaddejjem bija minħabba li kellna problemi bil-miżuri ta' implementazzjoni. U issa Issa fl-aħħar mxin fid-direzzjoni tajba ma zomna għaddejjin biha u jekk taraw il-gazzetti kien hemm anki suġġeriment mill-Kumitat tal-Livell Tlieta illi kien hemm suġġerimenti ta' negozjati u, u nis li għedin għamak biex jidru biss. Għavolja daw dal-waqt ħakunu aġenziji b'setat kbar. Jena ma nixtiex li kunu għadin jazzaġita daw kittib ta' setat. Fuq bazi ta' negozjati, ma ta' tidirx li ta' ħagġa sew fajnija. Ovvjament aħna ħadem nistgħu ngħidu le, però mux daqshekk faċli. Daqs ma tawa ħatiku għat jgħamil il-lad bażiku ġifiri mux dejjem dan ikun laqwa pass li wieħed jieħu. Fuq ir-rititolizzazzjoni komplessa, diġa għanna f'CRD 2 ħafna rekwiziti ta' due diligence jekk da ma jkunx hemm konformità magħhom ikollok il-one-on-one capital charge. Ma ovvjament jekk inti kollok xi problema żgħira, se kollok soluzzjoni mill-ewwel, però rridu ħajsu koll il komplessità tagħha l-ħaġa. Kull manna fil-proposta tal-Kummissjoni i li sakemm huma juru l-awtorità kompetenti li huma kienu konformi ma' due diligence rekwiziti li tiġa huma rekwiziti li jkunu konformi magħha ma' CRD 2 U ma jkollhom din il-one-on-one capital charge, ġifiri, onestament ma nistax nifhem l-iskop, għaliex ħadd ma jista' jgħid eżattament xi tfisser din ir-titolizzazzjoni hija xi ħaġa li tkun fil-portfolio tkun immaturat u mbagħad bdilnija għax l-affarijiet hekk jiġru uħud minnhom dawn l-affarijiet huma dinamiċi. U l-fatt li huma dinamiċi ifisser illi kanna nġibu il rekwizit ta' due diligence missi id 2 ġifiri għawnek ikollinet li konsil kellu raġun neħħija għalix jiena ċertament ma iktar immur mill-bot minn klawzula ta' revizjoni kif għamilna fil-totalizzazzjoni ta' CRD2 u naraw kif immorru. Umbat, namlu xaħġa fid-dawl ta' l-esperienza. Pero fċertu sens, Mhux kwestjoni ta' xi ħaġa superflua. Għaliex isa taħtieġ dina xi tip ta' definizzjoni li awtomatikament ħadd wassal ċertu konsekwenzi mhux mistennija, però kieku jkollna smieħ, naħseb nkunu wkoll nistgħu nitkellmu fuq il-correlation trading nixtieq nkunna fiktar da dwar dan u xikun l-effett ta' livell minimu. Naf li intom ma martux tirranġaw xi biċċa art imma irrid inkun naf iktar fuq dak li qegħdin nagħmlu apparti ma ngħidu dan jista' jsir mill-att Delegating Act. Nasab dakku mal-punti ewlenin li għandi jena u s-sanna l-Silvi Gullard. Grazzi, President. Grazzi. President, nixtieq ringrazzi l-rapporter, Signora McCarthy, għal ħidma tajba taħħawnek. hawnhekk. Il-profondità wkoll li jattrattat trattat dan is-suġġett. Nasab li kienet u wkoll min kien ilu jiprofa jaħrab dil-biċċa tax-xogħla dawn l-aħħar snin. Min kien qed jgħid li kien hemm salvagwardi kumpaniji u sistem naturali li kienu jgħinu biex jiġi evitat l-abbuż. Imma ndunajna li l-abbuż sar. hija xi ħaġa ironika illi aħna neħtieġu l-evoluzzjoni ta' impatt fuq persuni illi diġà huma sinjuri biżejjed il-pista prova għawek muwix dejjem fuq il-naħa tal-persuna illi għamel id-dannu. Bi-rapporti kollha li konnet naraw dal-ħodu, naħseb li l-kwistjoni ewlenija hija aħna qegħdin nistennew l-Amerikani għal xi ħaġa jew le, jew ħana ġixxu għal rasna. Jiena naħseb li huwa diffiċli li ngħidu li minna għanna bżonn ta' soluzzjoni globali. Umbat, minnaħa l-oħra eh, flok soluzzjoni globali nużaw soluzzjoni nazzjonali. Kif qalet eh, rapporter naħseb li jkun meħtieġ illi ikonna regolamentazzjoni fuq livell tal-Unjoni. Xi punti oħra li għamlu l-oħrajn fil-qosor? Naħseb illi l-nevitaw l-element varjabli ta' sistema ta' remunerazzjoni xi ħaġa sensibbli f'dak li għandux jaqsam it-tnaqis ta' riskju nħallu għafidej il-kumpaniji illi huma jieħdu deċiżjonijiet possibbli biex huma jollu il-parti fissa tas salarju. Li huwa xi ħaġa li nistgħu nieħdu inqas riskju fiha. Xi ħaġa oħra jiena ma tbeżanix l-idea illi l-autoritajiet il-ġodda li aħna qegħdin nistabilixxu eh, huma wkoll semgħu leħinhom eh, f'dak l-għandu xaqsam il-benchmarking jew inkella fuq smoħra wkoll jekk għandna bil irdu supervizjoni mela aħna irridu li dawn l-awtoritajiet ikunu jafu x'qed jagħmlu l-kumpaniji. Okay, I, I think that... Tajab wis. Naħseb illi Viki xtaqet twieġeb għal dawk l-affarijiet li intom kentu dwarhom dwar l-evalwazzjoni tal-impatt, imma jiena se nagħmel dan fl-aħħar tal ta' dan ir-round. Is-sur Klut Kjoġbok. Grazzi ta' sew, signora President. Jina nishtiq nibda billi nitkellem dwar dak li qal Pascal Carrefour. Naħseb li huwa għal tajjeb wis illi deregolamentazzjoni ta' swieq finanzjarji ta' dan l-aħħar deċenju ma wassalx għad kabbir, iżda wassal għal fatt li l-banek għalaw ħafna aktar flus, wassal għal distribuzzjoni ta' soċjetà u dinja xi ħaġa ta' min jistaqsi dwarha. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nindirizzawha. Wara kollox, jekk l-Unjoni Ewropea hija aċċettata miċ-ċittadin jiddependi dwar dan. Dan huwa prinċipju li ta' min wieħed iżomm f'moħħu. Issa dwar kwistjoni tal-politika tar remunerazzjoni. Mod ġenerali naħseb li huwa ċar li ħafna miċ-ċittadini tal-Ewropa jindunaw, indunaw wara l-kriżi illi l-tul tagħhom qiegħed jinżel pensjonijiet, pagamenti oħra qegħdin jinqataw nafu se jiġri fil greċja Dawn iċ-ċittadini qegħdin jindunaw illi huma qed ikollhom iħallsu għan qasijiet tal-iżbalji illi il-banek u l-bankiera għamlu huma qegħdin segwu mill-qrib biex jaraw x'qed nagħmlu aħna u kif aħna qegħdin nittrattaw il-kwistjoni ta' remunerazzjoni tal-bankiera. Jiena naħseb illi aħna qegħdin nerfgħu responsabilità kbira hawnhekk biex insibu soluzzjoni tajba sensibbli għall-limitazzjoni qed nuża l-kelma limitazzjoni apposta, limitazzjoni ta' remunerazzjoni tal-bankiera. Trid tkun limitazzjoni di għax irridu niżguraw illi ma jkunx hemm distorsjoni kbira fis-soċjetà. Irdu niżguraw illi din hija sistema illi l-pubbliku jara bħala waħda ċettabli għandha x'taqsam mal-ġustizzja soċjali. L-aċċettazzjoni huwa punt importanti hawnhekk l-iktar dak li għandu xaqsam il-kuntest politiku tiegħi naħseb li dan se jikkontribwixxi jekk l-Unjoni Ewropea in ġenerali tiġix aċċettata jew le minħata ċittadini tagħna. Minħa l-oħra. Ħafna miċ-ċittadini tal-Ewropa jaħsbu li dawk in-nies li kontribwew għal kriżi ekonomika huma dawk illi qegħdin ipappuha jinsabu tajjeb. U huma mhumiex jiffinanzjaw l irkupru ta' din il-kriżi. U hawnhekk aħna fil-gwe ser ikun qegħdin infaslu emendi, ser nħarsu wkoll dawk l-emendi li ġew imresqa, maħna żgur se nresqu l-emendi tagħna. Grazzi. Grazzi, Ude. Grazzi tassew, Sharon. Jina ma rridx nitkellem wis. Dan huwa suġġett komplikat u l-interventi li għamlu l-kollegi dan u rewħ. Jina naħseb illi il-mod il kif il-rapporter ħadmet jiena naħseb il-mod kif għallin edha tavanzawnek fil-ħidma tagħna dwar suġġett hekk komplikat jiena hija qalet li jiena hija tixtieq tara l-kumitat illi jagħmel il-biċċa xogħol tiegħu malajkemm jista' jkun. Issa Dan ifisser Illi mhux biss l-informazzjoni tan-negozju tintuża biex tgħallem lin-nies imma hemm evidenza hemm xhieda li hija ċara u oġġettiva u taħdin il-kondizzjoni jiena lesta li nagħmel eh, il-korrezzjonijiet tiegħi. Jien naħseb li dan huwa mod tajjeb kif qed taġixxi rapporter dan huwa materjal tekniku u hija rnexxila ssib l-aqwa mod tal-Parlament Ewropew f'dan il-kumitat biex jagħti proċedi u titratta riformi ta' swieq finanzjari. Jiena nixtieq nagħtiha l-appoġġ sħiħ tiegħi dawk il-kollegi li għandhom opinjoni differenti dwar dar id-detalji jiena nittama li huma jkunu kuntenti bil-mod ta' ħidma li għaslet il-rapporter. Għaliex hemmhekk ta' bil-ħak nkun nistgħu nipproduċu prodott li jagħmel sens. Naħseb li dan huwa l-każ ukoll smieħ fejn inti Sinjura President qed li tkun idea tajba li kieku aħna ndaħlu xi ftit ta' aktar arfin minħa tal-esperti. Dan jista' jwassal għal aktar valur miżjud għal rapport u nistgħu nikkonkludu nista' nikkonkludu billi ngħid illi jiena dejjem provajt naqsam il-punt di vista tiegħek iżda dwar il-, il titolizzazzjonijiet komplikati jiena eh, naħseb illi arranġamenti ġodda forsi jistaw ikollom direzzjoni oħra jiena lest li nediskuti dan miegħek fil-ġejjieni. Naħseb illi Viki kienet qed tagħmel interpretazzjoni tagħha ta' xi tkun il-blue card ftit aktar qabel. Ek jogħġbok tista' titkellem fil-qosor. Aħna għandna interpreti fantastiċi Imma smajt il-silfi semmi ismi, ma bat ma smajt xejn dwar dak li qalet i. Jekk joġobkom interpreti? L-iktar meta xi ħadd jgħid xi ħaġa b'mod personali referi għal xi ħadd aħna nkunu nixtuqu nisimgħu għal. Jiena smajt ismi fil-referenza li għamlet il-kollega imma badda din ma interpretata ma kien dwar l-evaluazzjoni tal-impatt u grazzi tal-li inti suġġerejt dan. Nistgħu ndaħlu forsi f'CRD4 f'termini ta' smieħ konġunt. Ma kienx hemm laqgħa tal-shadows dwar dan? Dan minħabba l-ħin disponibli, tkun tassaw siwi jekk aħna jkonna xi eh, laqat qabel id-data ta' skadenza l-emendi, għax din tkun ħaġa tassaw siwja. Issa, kif qed nitkellem, nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il- titolizzazzjonijiet komplikati immens. Xiġifieri komplikati immens, għaliex dak li huwa komplikati immens għal xi istituzzjoni jista' jkun li ma jkunx daqshekk komplikat għal istituzzjoni oħra. U bl-istess mod f'ċertu setturi tassu wieħed jitratta l-investituri professjonali b'mod minn dawk li mhumiex professjonali. X'investituri forsi m'għandhomx l-istess livell tarfin biex jitrattaw ċertu affarijiet li għal xi oħra mhumiex daqshekk eh, komplikati u għed stenna li li mis jaċċettaw xinu ma dawn il-titolizzazzjonijiet komplikata, komplikati mu ma mamlu xek. Tista tgħid li CRD ħadmet jew inkella xaġa li għal-konsil, jew inkella wieħed jipprova jara x'ini komplikazzjoni oħra differenti li xi professjonisti jippruvaw jitrattawa. Viki, jem nafs ma jċismek tajt il-president. Jina sa naħdem mikrofonu li Silvi. Jina kelli komment dwar l ta' l-impatt. Aħna maħniex qegħdin nistaqsu għal evoluzzjoni ta' impatt dwar il-banek. Aħna nisimpatizzaw ma' l-impatt fuq l-ekonomija reali. Aħna dan għanna l-qalbna għalix dinija l-qalba tal-evoluzzjoni tal Tux dini xaħġa għal dal-ħodu Mario Draghi, xtaqtej xaħġa Silvi? Xtaqt namel punta forma. Il-Franċiż eh, forsi xi lingwa konċiża jiena ma semmejtx CRD 2 u CRD 4. Dak li xtaqt ngħid kien illi hemm xi manuvri li jistgħu eh, dewmu l-affarijiet għabbażi tal-idea li aħna dejjem qegħdin naraw l-impatt tal-ekonomija reali fuq it-test tagħna fejn in-nies involuti konċernati eh, minn dawn il-liġijiet qatt ma ħarsu lejn l-impatt tal-laġir tagħhom xi ftit ta' sogru żejjed. U għalhekk aħna qegħdin nippruvaw nissanzjonawhom xi ftit tgħid il-President. Issa ser narġa' ngħaddi l-mikrofon ir-rapporter. Kien hemm ħafna punti li ġew imqajma u wħud jiena se nitatom b'mod individwali mal-kollegi u fil-laqgħa tax-shadows ukoll, forsi biex inwieġeb għal xi kumenti li għamlet Viki. Jiena naħseb illi hemm bosta tipi ta' persuni differenti li staqsu għal evalwazzjoni ta' impatt huma jistaqsu ġerment għaliex iridu jkunu jafu eh, ser ikunu l-konsegwenzi negattivi hemm min jistaqsi għal evalwazzjoni ta' impatt għaliex huma qegħdin dem u l-proċess kemm jista' jkun. Ħafna mill-argumenti li tatni Viki jiena diġà rajthom fil-banking minnaħa ta' lobbyist li ġew għandi fl-uffiċċju. Jiena naf eh, dwar dan kollu viki, huwa tajb li aħna nqajmu dawn il-kwistjonijiet għaliex ta' min jitratta tħassib tal-banek imma na kwistjoni toħra nittrattaw ukoll u għalhekk irridu nsibu l-aqwa bilanċ mhux minnu li ngħidu li ma kien hemm l-ebda evalwazzjoni ta' impatt li saret dwar dan. Saru evalwazzjoni ta' impatt dan jinkludi wkoll stress test tal-banek. Mux minnu li ngħidu li ma kien hemm l-ebda evalwazzjoni tal-impatt irridu attenti li ma nżidux aktar evaluazzjoni tal-impatt għaliex aħna rridu nkomplu għaddejjin bihom da, rridu nkomplu nagħmlu evaluazzjoni tal-impatt. Jiena lesta li nisma li jekk hemm kwistjonijiet ta' veri dwar l-ekonomija reali, ovvjament aħna dawn irridu nindirizzawhom, irridu nittrattawhom. Iżda it-ħassib tal-banek mhumiex l-aktar dwar dawn iż-żewġ kwistjonijiet il-kodba tal-kummerċ u l-kwistjonijiet ta' ritutolizzazzjonijiet u CRD tlieta huma l-iktar dwar CRD erba' Nista' forsi naċċettaw detal ta' CRD3 imma b'mod ġenerali eh, hemm min jaħseb illi hemm aktar problemi f'CRD4 u rridu nħarsu lejha b'mod aktar profond. Jiena naħseb illi l-punt tiegħek dwar Lord eh, Mendelssohn ma kienx pun daqshekk tajjeb għaliex xina kont se nibatlu eh, messaġġ għaliex spiss nibatlu messaġġ Lord Meltinson huwa ċar dwar il-fatt li aħna irdu nirriformaw il-kultura tal-banek u aħna irdu għon sistema tal-banek stabbli huwa fid-diskors tiegħu kien qed jitkellem dwar l-impatt ġenerali ta' bosta miżuri u mhux dwar ir-rapport li naqt nitratta crd 3 U m'hemm l-ebda gvern kif ta' fint fil konsil tal-Ministri jew nkella f'diskussjonijiet li nkellim mal-Preżenza Spanjola memħat illi qed jargumenta favur eh, postponiment tal-implementazzjoni tal-proposti. Jiena ma dan ukollu qed li jien lesta li nindirizza ċertu eh, kwistjonijiet jekk huma eh, kemm bżonn li wieħed jindirizzhom. Dwar il-punti ta' remunerazzjoni li għajmed Vicky Ford li b'mod partikolari għalet li jena timmulli li jina naħseb li inti titħares b'mod aktar profond li il-proposti li jina għamilt huma ma jmorrux lilin mill-proposti tal-G20. Dan huwa mod ta' kif wieħed jinterpreta hekk nemmen jiena. Forsi tista' tħares li aktar dettal. Għaliex aħna qed nagħmlu dan mal-banek biss. Jiena fiki naħseb illi ħafna persuni jaqblu illi il-banek waslu biex id-dinja ikollassat finanzjarment. U għalhekk aħna rridu nirregolaw is-settur tal-banek għalix jekk industri oħra jagħmlu l-istess irid nagħmlu l-istess magħhom. Il-pubbliku hekk jaħseb din hija raġuni reali anke jekk forsi inti taħsebha b'mod differenti. Issa dwar il-kwistjoni dwar l ewropa ser tamlu, dan il-pija ta' dinja ser tamlu, l-Stati Uniti ser tamlu, naħseb dinja xi ħaġa ċara. Eh, dan der fil ġi 20 u l-proposti li ġew iffirmati il-kumpaniji qegħdin jimplementaw daw dan fuq direttiva l ħazina naħseb dinja kwistjoni ta' ħin, iżda fl-aħħar mill-ħar ser l-istess tip ta' riżultati jekk tħarsu lejn it-tip ta' proposti li hemm fil istati Uniti bħalissa għut minnhom aktar ħoros minn dak li qed nipproponu aħna fl-Ewropa bħalissa. Ħina naħseb xi kollegi ser jagħmlu emendi aktar ħoros f'konformità ma' dak li qed tagħmel l-Istati Uniti f'dan is-settur. Issa, fil-rigward tal-proposti li jien għamilt, naħseb il-President għamlet punti ta' sew importanti dwar remunerazzjoni totali. Meta naraw kwistjonijiet ta' pakketti ta' remunerazzjoni, x-elementi għandhom ikunu varjabli fil-remunerazzjoni, jina unek għamil proposti, jina moċar li ma naħsibx dinja l axar kelma jew l-soluzzjoni l-aktar idejani, u għalli ma dan kollu prinċipju tal-FSB8 li aħna jirtu konna l-bilanċ, jirtu konna l-proporzjonalità, u dak li għetni provanejt u illi ma jistax ikonna eh, remunerazzjoni proporzjonata jekk 90% jkunu bonuses. U għalek il-President kelmet dwar il-pakket tal-minarsan dwar il-kwistjoni ta' isma jiena naqbel il-motiv ta' profit għadu jinsab fil-isma. Jiena naħseb li kwiet ħallas parti minn remunerazzjoni permess ta' isma inti mal-personal tiegħek, ma' diretturi avanzati tiegħek, huwa li tittihom vested interest u tiżgura s sostenibilità u il-prestazzjoni fuq eh, perjodu twil ta' żmien għaliex l-isma ma marbuta mal-prestazzjoni tal-banek. Jiena naqberdu nħarsu il-pension pots ukoll, jiena qed li l li nħares lejn dawn il-proposti kollha. U xi ħaġa dak kollu li jista' jtejjeb it-test jiena lesta li nilqgħu. Issa dwar din il-kwistjoni ta' titolizzazzjonijiet komplessi immens, jiena naħseb li kif għalet ċerin irridu naraw li aħna dan diġa qed nitrattaw fil-dak għandu xaqsam tiju diligence f'CRD 2. Aħna għasena poġġaw l-opinjoni tal-Kunsill, jiena dan iddeċidejtu nixtieq nirringrazzja l-koordinatur tal-grupp soċjalista tal-li fem l-approċ tiegħu jiena ddeċidejt illi fl-assenza ta' xhieda jiena minix lesta illi nagħmel eh, bidliet kbar sakemm jiena stess ma jkollix fatti jew evalwazzjoni ta' impatt illi jistgħu waslu biex jiena nieħu konklużjoni differenti. Jiena lesta inti ċer staqsejt biex kunem smieħ dwar din il-proposta, iżda kif aħna l-koll nafu, bosta kustjoni terdu namlu eh, smieħ dwar, mux differenti li niskeda uħdan kollu. Il-kustjoni għaw irridu li konna smieħ specifiku f'żewġ punti, f'CRD 3, U ma daqsak importanti, ħafna jaħsbu li jirdu hemm aktar kapital f'dan il-qasam. Il-kwistjoni hija jrid nagħmlu xi emendi żgħar tekniċi, dan ikun mod responsabbli kif aħna naġixxu. Jiena lesta li nilqa' l-opinjoni tagħkom. Grazzi tassew. Jiena ser naqra id-dati il-ġodda li għandna hawnhekk. Sakemm ma jarġgħux jibdluhom għanna skadenza l-emendi l-25 ta' marzu u l-konsiderazzjoni għall-emendi ser tkun id-data ta' 26 ta' april. U l-għan nifutaw fil-komitat fit-3 ta' Mejju u fil-plenarja fil-plenarja ta' Ġunju. Din hija l-kalendarju attwali. U issa nistgħu ngħaddu għal votazzjoni ma nafx kemm nies għandhom magħhom il karta tal-votazzjoni, imma dak li naf huwa illi jiena m'għandix għax insejta warajja fil-plenarja ġewwa Strasburg, forsi ħadd jista' jmur jiġri ġiri jew ġibili. Nittama. Many people. Have, have we, what's... Kemm hawn min għandu l-voting cards? X'in is-sitwazzjoni tal-karti tal-vot hawnhekk? I think, I think we'll have a break for... Naħseb nistgħu nifqgħu żewġ minuti fil-waqt li norganizzaw ruħna l-votazzjoni. Okay, members, I think, um, can, we, can we take a test vote on... Forse neħdu test vote, kollegi, fuq l-votazzjoni elettronika. Forse l-istati membri jivvotaw, ma importax kif imma sabiex naraw li qed jaħdmu l-kom il-cards. Tiegħi mhux taħdem tajt il-President. Open the vote. Open the vote. Okay, right, now we can... Votazzjoni miftuħa. Okay, we close. Votazzjoni maluqa.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 Naqlu votazzjoni It's not a real vote, it's a... Ne mux votazzjoni ta' veru. Tez dan. Okay, right, and at the moment we... Fil-present, mandek fil-kard. Okay. Right, well... Um, if, if it becomes crucial, we'll, we'll, we'll deal with that at the appropriate jekk eh, l-affarist il-kruċa li nindirizzawa fil-ħinġus, ma nistaw forsi nadu għal-votazzjoni fuq il-rapport. Garcia Margajo. Amenda sitta dab favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda seba favur kontra astenzjonijiet taddi. tminja favur kontra astenzjonijiet taddi. 26 favur kontra astenzjonijiet taddi. 27 favur kontra astenzjonijiet taddi. 28 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda disa, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 10, favur, kontra, astenzjoniet. taddi. Emenda 11, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 29, favur, kontra, astenzjoniet. ma taddix. Emenda 12, favur, kontra, astenzjonijiet, tgħaddi. Emenda 13 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 30 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 31 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 32 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet taddi 33 favur kontra astenzjonijiet taddi 34 favur kontra astenzjonijiet taddi 35 favur kontra astenzjonijiet taddi Emendorali li tibdelu tajt Dip Commission shall provide unneħu if necessary dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda 15 favur kontra astenzjoniet taddi. 16 favur kontra astenzjoniet taddi. 17 favur kontra astenzjoniet taddi. 18 favur kontra astenzjoniet taddi. 37 favur kontra astenzjoniet taddi. Unblock minnaw sal salahar, tajib. Unblock blok axar dak favur kontra astenzjoniet. Adottati kollha kemm huma. Votazzjoni fuq test kif emendat. Favur kontra astenzjoniet. Xi astenzjoniet votazzjoni fuq il- Rezoluzzjoni leġislattiva dak favur kontra astenzjonijiet. Tnej kontra u zewċa astenzjonijiet u xek. Inti favur? Zewċa astenzjonijiet. Proset li rapporter. right. Um, now we move to the to the vote Votazzjoni fuq il bozz tar rapport ta' Sur Kaza. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda nej favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 3 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Emenda erba favur kontra astenzjoniet Votazzjoni elettronika fuq emenda erba. Votazzjoni miftuħa. Votes open. Has everybody voted? Vota kulħadd? Yeah, amendment 4. Amend derba, Iva. Vota kolħat? Votazzjoni maluqa. Kellek bizzet ħin. Votazzjoni maluqa issa. Taddi. Menda 12, dak favur, kontra, astenzjoniet. Taddi. Menda ħamsa, favur, kontra, astenzjoniet taddi. Emenda 13 favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 6 favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 7 favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 8 favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda orali mill-grupp tal-PPE li għandkom u dimkom fuq il-dokument u favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess li kopri menda 15 dawk favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess li kopri di 16, 17 u ġuri 3 dawk favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 18 dawk kolla favur kontra s-sensjoniet taddi. Kompromess fuq emendi 19 dawk favur kontra astensjoniet taddi. Emenda 10 favur kontra astensjoniet taddi. Vot fuq it-test kif emendat dawk favur kontra astensjoniet jgħaddi vot fuq il-rezoluzzjoni legislativa da favur kontra astenzjonijiet. U kol jgħaddi proset l-rapporter. Uh, now we move to the vote. Issa naddu għal-votazzjoni fuq l-opinjoni tiegħi? Ġaqbinna da se nivvotaw ħan blok. Dak favur. Kontra. Unna Unanimu l-vot. Proset li l-nifsi. <laughs> right. Um, is that the end of the voting? Wasanna fl-ħar? Tajib. Is-sanaddu? punt nax fuq l-agenda. Konserġun tal-emendi fuq titoli li ġi offruti lil pubbliku armonizzazzjoni tal-rekwiżiti ta' trasparenza. Prospectuses nafuhom aħjar, Wolfik joġbu. Wolf telaq. Mela intervall zaħir sa' kem jirġelu la' rapporter. Jean-Paul, tixtieq paul xi ħaġa? Vicky. Vicky? Kanna laqa tajba ħafna fost il-Shadows. Tenħares lejn il-kompromessi eccellenti li suġġerxa Wolf. U naħseb li għaw konsens wisa. Staqnajt illi tajjeb li kollok biċċa l-ġizlazzjoni u u eh, meta ma jkollokx bil anka fuq tnaqqis ta' burokrazija l-SMEs. Xaqni rapporta dan mill li kena wara l-pawza li kell. <laughs> Right, the wanderer returns. <laughs>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 Permettu li nibda billi nirringrazzja li shadow Rapporters u li kollegi l-oħra. Għall-emendi vari illi resqu, mod partikolari xtaqt nirringrazzja li shadow Rapporters għal-fatt li kienu preparati tajjeb ħafna sabiex ikollhom diskussjonijiet fuq emendi vari. Naħseb li mxejna ħafna l-qoddim fuq ix-xogħol fuq l-emendi malajr malajr xtaqt nitkellem xi affarijiet eh, kien vest information, threshold values, definizzjonijiet ta' investituri kwalifikati. Oġġettijiet ta' investiment. Retail Cascades huwa persuna mittenti li eh, taħt responsabilità prospektus jekk jipermetti l-użu ta' prospectus minn parti terzi u dan l-użu jista' jkun marbut ma' diversi kondizzjonijiet. Jekk l-intermedjarju finanzjarju juża il-prospektus mingħajr il-permess tiegħu, jew jekk jimmodifika l-prospektus, dan huwa ċar illi l-emittenti oriġinali mhuwiex responsabbli mal intermedjarju U kull informazzjoni li jżid u ħalkun responsabbli għalija wkoll. Ma nistax sebaftajn fuq dan u nasab din eh, kustani ta' sens komun. Fuq kien investor dokument, aħna qbilna. Illi jekk il-Komissjoni resqet eh, l-inizjativa tagħhom fuq product investment naħseb li jista' ikonna opinjoni diffiċli bej dil-direttiva eh, u dik trips, u għanna nistaqn nistaqsu l-Kommissjoni sabiex dan id-dokumenti namluhom kompatibli. Imbagħad hemm ftejim wiesa il għawt li li kollok dokument aħjar biex taqraħ mill-li kenna. Il-dokument sommarju li jaqat kollox u għandu jkun disponibli għal kulħadd fuq uh, threshold values valuri eh, limitati għanna meta nitkellmu l-Kunsil Kommissjoni li tikonna valur ta' 5 miljon euro, sissa għanna 2.5 miljon li donollu dal-valur sabiex intrapriżi zaru medji kollom l-opportunità li jużaw il-swiq tal-kapital minajr ma jkunem ma jitwaqfu mill-li jamlu dan minn ostakli burokratiċi. Għal daqstant, għalajna valur minn 3.5 miljoni sa 5 miljoni euro naseb li dan u għawt li wara l-krizi rridu nizguraw illi l-intrapriżi zaru medji jistaw jiksbu finanzjament mhux biss mill-banek, mhumiex dipendenti mill-banek, imma jistaw ukoll jużaw is-sfiq tal-kapital sabiex jiffinanzjaw ukoll dwar il-investitur kwalifikat kif jissem f'dan din id-direttiva huwa definit bizzet minn mifid u għandna nżommu ma' din id-definizzjoni ma' nix għalfejn niblu dan. Ma' dana kollu aħna naqblu li l-investituri minnaħa tagħhom jistaw jib Permettu li l-om li konu mitqisa bħala non-professjonali, vestitu non-professjonali, ma dan għandu eh, jiġi publikat kemm l-emittenti u partijiet interessati oħra. Mux bizet ikollok reġistru separat, nafu li fċertu pajizi, opinjoni divergenti dwar dan. L-Italja, per eżempju, jasbu li reġistru separat u Imma jek naraw ġara fil-passat dan tip ta' reġistru, nistaw naraw dan tip ta' reġistru ma' eżistix bil-fat. Fuq il-kwestjoni fuq uh, rights issuement li du noħor namlu distinzjoni bejn isma ġodda u l-bonds. Distinzjoni għalek bejn il-bonds u id-drittijiet eh, fuq l-isma hawnhekk għandna emenda mill-kollega tagħna illi jiex nixtiequ ninkludu. U dan ifisser illi bekk nkun qed niffiċċilitaw li jinħarġu ċertu drawing rights issa kena diskussjoni twila fuq kemm idum validu prospektus hawnhekk il-Kummissjoni proponiet li dan għandu jkun estis. Nafu li l-Kunsill wa kemm xejn ċettiku dwar din l-idea, personalment jiena naħseb illi tkun idea tajba u naħseb illi fuq kwestjoni tal-prospektus bażiku li jintuża ħafna drabi speċjalment impju tranches differenti ta' bonds fuq periodu ta' xhur jew snin, dan it-tip ta' prospektus bażiku għandu jkun validu sa 36 xar. Binna b'mod pragmatiku illi prospektus normali ikun validu sa periodu ta' 12 xar. U l-prospektus bażiku jkun estis għal sentejn. Issa sabiex nikkonkludi. Mistoqsija li forsi għandha bżonn aktar diskussjonijiet għalmenu sakemm naslu għal vot il-ġimgħa d-dieħla hija kwistjoni ta' l-NTFs irridu nittrattaw dawn bl-istess mod passwi regolati, jew inkella nixtiequ neħdu konsiderazzjoni il fatt illi dawn huma marbuta ma' kondizzjoni differenti. Nittama li ħafna mill-MTFs ma suġġetti l-istess regoli bħal isfiq regolati ma wieħed jistaqsi jekk dan huwa l-każ għalfejn meħdux l-istess status allura fih dan il-prodotti ta' sfiq regolati. Però jekk dan mux il kas dan se waħsal għal distorsjoni fis-suq għaliex ma jipprovdux l-istess protezzjoni għall-investituri. Finalment, il-kwistjoni ta' threshold ta' eżenzjoni għal dmili kollok prospektus fejn għandek sim fl-affarijiet konċernati. Mistaqsija għawni għandna nibdlu l-valur ta' threshold minn dak li ullum u dan wassal għal opinjonijiet differenti naħseb illi sibna ftejjim u daqet najdu b'mod prudenti ħafna lix Dan issa wasal nuqqas taftejn, pero nistaw nilqu valur ta' 100.000 euro. Uħut tkellmu fuq kwart ta' miljon għal eżenzjoni fuq obbligi eh, dwar prospektus għalix l-investitur privat medju ma investix iktar minn 50.000 euro f'dokument individuali. Jiġri xi għantem ma' soltu mhux hekk jiġri. Għal daqstant ma naħsibx li għandna nwaqfu regoli illi jitrattaw Każit eċċezzjonali. U għal daqstant, hawnhekk għal darbohra, jekk nadottaw l-opinjoni li hemm bżonn bidliet, mela allura naħseb illi għanna nistennew għal riforma ta' regolament mifid għal daqstant. Sissa kollox sew, ħaqna ftejn fuq uħut mill-punti iktar importanti, Hemm punti għadhom pendenti dwar kif u jekk ċertu kondizzjonijiet u se nkludu multilaterali li ġu trattati bl-istess mod bħal attivitajiet oħrajn. U l-opinjoni tiegħi hi li m'għandniex nagħmlu dan fil-każ tal-MTFs. Għandna nħalluhom kif inhuma. U aħna nittama' illi kif infassu ġdid id-direttivi kemm il-market abuse kif ukoll mifid dawn jindirizzaw dik kwestjoni Mhux qed nara raġuni għalfejn niblu l arranġament li għandna bħalissa. Forsi nivvotaw fuq dal pont ukoll li kien hemm il-ġimgħa d-dieħla. Um, I'm just looking to see. Ah, Mr. Diogo. Did... Sir Diogo, titkellem? Iva, ħafna, Signora President. Inna xtaqt fil-qosor nirringrazzja l rapporter tax xogħol illi sar. Naħseb illi wera pen qawwi biex jipprova jikseb kompromess fuq numru ta' punti. U naħseb li dan kien suċċess kellna riżultati f'dan il-qasam, kellna ċertu waqsma laqat ukoll fil-bidu tal- ġurnata li naħseb li marru tajjeb rapporter shadows iltaqgħu biex jiddiskutu daw l-affarijiet. U għallek xaqt nirringrazzjakom u kol tażaw. hemm ħafna kollegi li prezentaw emendi u koll li ehm, inħassu li huma t-puntatlu għal-kompromess. Ġifiri, l-istampa hija waħda interessanti u tatama. Grazzi ħafna, Katrin Kirchberg, grazzi Sinja Presidentu, grazzi wkoll l-rapporter. Naħseb il-lum ir rapporter vera joħorġu b'kompromessi tajbin li ħafna minna jħossu li nistgħu nappoġġawhom. Jiena pjuttost kontenta bil-kwistjoni fuq il-kid dokumentu li ma nanticipawx il-rizultat tal-preps, specialment fuq ċe D u E. Naf li għad baqada xejn xogħol jisir, ma naħseb li ħanaslu eventualment. Imbagħad fuq l-MTF jina nifhem x'qed jipprova jagħmel ir-rapporter għawek, u naħseb li iva hemm bżonn nibqaw mixin iżjed biex neħu lantana. Issa aħna bilna fuq il-limitu massimu ta' 50.000 elf imma fit traduzzjoni smajt mit elf. 50 sewa konfermajt li proset. Mela, grazzi tal-ħidma tija kun it-tama illi ix-xogħol dan il-kumitat Um, isir blista smart u tajjeb kif għamilt Anybody else want to speak? Ah, Peter. Għax ħatarx li iskallem Peter. Kirchbok. Iva nasab li Wolf fil-fat Għati għamil ix tajjeb. Għana kanna prinċipju tal-passporting, tal liwa tal kruċjali għaliex meta tkellna fuq da suġġett ħafna snin ilu taħt Chris Huma li kien fil-komitat dak iż-żmien kemm diskussjoni kbira dwar kif ħajsir il-passporting hawnhekk. Ovvjament dan huwa prinċipju illi jippermetti direttivi oħra biex jiġu trattati bl-istess mod huwa prinċipju importanti ħafna li rridu nżommu. U nittama li tapprova minnu dan, għax ovvijament dan jippermetti l-negozji matwar l-Unjoni Ewropea biex jużaw is-swieq kapitali. U dan għajri ġemlu permetti dal-prinċipju, ġifrina kontenti li dan għat iżommu inti u illi għat tiħ importanza u konna sa dan u għal-approċ adattat, naħseb li kuħat jaqbel u anki Catherine samajtom l-MTFs, ma rridux li konna regoli ta' konċentrazzjoni f'dak intu xaqsam proċeduri, ma rridux li konna monopoli aħna. Aħna nafu, frankament, x-differenzi, diffikultajiet joħol u dan l-affarijiet u il-kapital li jeħtieġu. Ġifri bazzikament għanna li għanna bżonnu għalli konna konsensus madwar il-komitat fuq da suġġett nasabija importanti illi konna konsensus jek rinna xirna kun l-istan nimxu kif f'direzzjoni toħra u konna rapporti oħra. Rridu nibqaw konsistenti u ikun hemm kontinwità speċjalment meta tkellmu dwar l-AIFM. Grazzi ħafna xaħat ieħor li xtiq jitkellem le mela nerġa' lura għastu rapporter Belf jekk jogħġbok. Iva grazzi. Tanċandi xi nżid. Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom nittama' li kunna nistaw insibu tarf ta' dawn il-punti li għadba għapendenti qabel votazzjoni. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Il-votazzjoni ħassir il-ġimgħa d dihra fit-23 ta' Marzu u aħna qegħdin nimmiraw li nħu plan li semejju. Issa naddu għal-AIFM imma qed naġlu u tlifna rapporter ukoll għal din. Ġifieri, nifqu daqsxejn. Eh, nifqol ħames minuti. Jo, għabbenu s kamen sibu il-rapporter nġibuħ fil kamera Grazie.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 U kalli bżon nqom daqxej bil-wifqa safu li għedin naqra il-qoddim kif tafu dawn il-timetables l-agenda li ntukom kun tkun bis indikattiva l-ħinijiet. Għallek kalli diskutu l-amendi fuq il-direttiva fuq l-AIFM, Alternative Investment Fund Managers, u ħana di sta rapporter Jean-Claude Gazies. Grazzi, Sina President, l għanet jina nishtiq niskuza ruħi. U speċjalment lill esperti ambjentali tal-volum kbir ta' karti li kellna nużaw hawnhekk imma regoli tal-Parlament huma tali l-amendi jridu jiġu tradotti fil-lingwi kollha uffiċjali biex ikunu jistgħu jiġu diskussi. U għalhekk għanna pakket mux ħazin hawnhekk ta' dokumenti. Imma, naddu suġġett issa il-Kunsil ta' l-Ekofin il-biraħ Id-deċida li pospon id-dibattitu fuq daw l AIFMs li kien skedat u il-presidenza spanjola kienet resqet numru ta' kompromessi dwar. Meta smajt dwar dan ma kontx daqshekk inkwetat ma sibx li xi ħaġa drammatika. Kienet problema politika fuq pajjiżi terzi viżavi l-Unjoni Ewropea. U kont naf li l fatt li l-elezzjoni tal-Unjoni issa waslu fil-qrib jista' jkun li l -il Prim-Ministru Ingliż ma xtaqx li tittieħed deċiżjoni ta' dan it-tip fl-ekofina issa. Xtafejna fjen il-Renjuniet ma kellux minorita li timblokka. Għalhekk id-data li jmiss issa mhix daqshekk il-bot xorta u ħadd ippermetti iż-żmien biex il-Presidenza Spanjola tkun tista' taħdem dwar u da' suġġett u toħroġ b'kompromess li jista' jaqbel fuq kulħadd rigward il-Parlament. Dan il-posponiment ta' pożizzjoni m'għandux ibidel il-kalendarju tagħna mhux wis għalmenu. Sakemm aħna ma niddeċidux ukoll li posponu daqsxejn il-vot. Ħalli nkunu nistgħu forsi naħdmu b'mod iktar rilassat fuq għal-ħagġa xortament li jina il-menta kieku, pero ma nix noqdu nistennew il konsili hod pozizjoni tiegħu qabel ma nadatta pozizjoni tagħna ħan nispiega din. Fiż-żewġ dossiers fuq is-suġġett, wieħed fuq servizi ta' u l-ieħor fuq l-Aġenzija tal- Credit Rating, il-Parlament adotta il-pożizzjoni tiegħu qabel iddeċida l-Kunsill dwar pożizzjoni. U fuq il-Payment Services Directive di kienet ċara ħafna xħadna l-vottana fuq eh, settembru ta' 2006 u l-Kunsill ħal pożizzjoni fi Marzu 2007 ġifiri aħna adottajnieh fl-ewwel qari f'April u mbagħad ta' l-2007. U aħna għanna kompromess fuq l-ewwel qari din darba fuq żewġ punti illi kienu pjuttost diffiċli. Alina huwa vantaġġ li kollna pożizzjoni lesta fin-negozjati u tajjeb ukoll il-kunsiljar li aħna qegħdin nimxu l qudiem u naħdmu tajjeb. Għalhekk ma naħsibx li hemm xi ħaġa ħażina billi mhux ħażina billi il-votazzjoni tagħna ssir dal-waqt. Bat ovvjament dejjem nistgħu nivvotaw mod ieħor fil-plenarja jekk naraw li m'għandniex ċans għal diskussjoni kostruttiva mal-Kunsill ġara darba jkollna l-pożizzjoni tagħhom mela dak fir-rigward tal-kalendarju naħseb li jkun diffiċli ħafna biex l-opinjoni pubblika tifhem eżattament wara li dak li ntqal fil-20 u li kuna għadin jgħidu il-kapijiet ta' stat nifqu naħdmu fuq din id-direttiva. Dana wassal għal effetti negattivi għalek għanna nżommu ma l-iskeda tagħna u nappoġġa dak li qalet il-Kummissjoni tal għodu fuq is-suġġett fil-laqgħa li kellna mal-Parlamenti Nazzjonali fir-rigward tal-xogħol li sar wara l-ewwel skambju ta' opinjonijiet li kellna Jiena kon determinat li jkun hemm eh, għamilt ta' kompromess li rassu qabel din il-laqa jek ġara kelli laqa l-biraħ ma' shadows u ma' kollegi. Illi suppost għandhom daw l-emendi issa ovvjament ma ġbaqa daqshekk żmien bej meta jitqasmu dawk id-dokumenti u il-kumitat imma ovvjament tistgħu tifmu li minħabba l-volum tal-emendi l-kompleksità tas-suġġett u l-fatt li l-emendi irċivejnijom uffiċjalment tliet ġimgħat qabel l-iskadenza kien diffiċli ħafna biex naħdmu b'mod ieħor. Kif Kifat, hemm kompromessi fuq il-punti kollha importanti. Issa, Jina mux xoħli l-komxin il-pozizjoni taħat tiħor imma naħseb li nistaw nil-ħu kompromess tajjeb fil-Parlament. Naħseb dan huwa neċessarju anki għaliex jekk ma jkollniex kompromess maġġoranza b'saħħitha il-pożizzjoni tagħna mal-Kunsil tkun aktar dajfa. U aħna ma rridux illi din l-opportunità naħluha għaliex hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni f'dan il-qasam. Issa fuq xi punti oħra fuq l-ambitu. Naħseb li nistgħu nsibu f'sejjim għabbażi ta' proposta fejn il-fondi li ma miex taħt jusit siġu koperti bid-direttiva imma ikun hemm ukoll dawk li kun diffiċli għalihom biex ikollhom livell għoli ta' regolamentazzjoni la kif ħanilħu l-bilanċ. l għanet il-prinċipju ta' proporzjonalità. Irrid ikollna għannes. U f'dal għannes nizlu tipi ta' fondi u karatteristiċi tagħhom illi ikolla miżuri aktar faċli applikati għal-jom jagħmel aktar ċara l ura x'tib ta' miżuri qegħdin jiġu eżentati minnu. Naħseb illi fuq din il-bażi nistgħu nwieġbu minnaħal dawk li ma jistuqx li kuna hawn formalitajiet. U minnaħa l-oħra jixtiequ jirrispettaw il-prinċipju ġenerali li kull attività finanzjarja għandha tiġi regolata u jkun hemm supervizjoni tagħha. Issa, jena nishtiq li kolna l-istak biex nħdu in konsiderazzjoni li fondi żgħar ħalli regolamentazzjoni tkun dejjem fi proporzjoni. Fuq private equity, għawna ukoll Għet intaffu daqxaj l-affarijiet biex nieħdu konsiderazzjoni natura ta' dell attività u riski li ttieħdu, pero nixtieq ngħid hawnhekk li l-anta regolament huwa biex ikun hemm iktar ċertezza legali, supervizjoni u regolamentazzjoni. Mhix sempliċement kwistjoni li nippruvaw nevitaw ir-riski sistemiċi. Riski jistgħu jiġu minn sorsi oħra mhux biss minn riskju sistemiċi. il fatti li aħna għedin għadu li maħan għamlu xejn biex nwafqu il-riskju sistemiku għawnek, ma jfessirx li manni obbligu li nirregolaw u namlu eh, sorveljanza. Il-konsilla għawnek għat jimblokka. Issa, meta ressaqt il-rapporti għaj jina tilkom fil-bidu illi għet nistenna biex nara jekk hemmx konsensus hawnhekk l-ewwel. Għalhekk il-pożizzjoni tiegħi evolvit u tagħti lok għal tranzizzjoni ta' investiment privat għal ħames snin u fl-istess ħin tippermetti regolamentazzjoni li tista' tiġi applikata għal pajjiżi terzi u li tippermetti il-managers tal-fondi barra mill-Unjoni Ewropea biex jikullu jistaw jibqgħu għaddejjin b'attivitajiet tagħhom anke qabel barra mill-Unjoni Ewropea hemm żewġ tipi ta' każijiet l għanatija il-recognition of equivalence l-istati membri li għandhom riservi fuq dan M'għandhomx bizmu konsekwenzi tal-marketing jekk ikun hemm proċeduri rati li ħarġin anke minn daw il-pajjiżi terzi dak li għandu x'jaqsam ma' fallimenti u bankruptcy. Dina ma tkunx daqshekk ta' dannu għal dawk ġo l-Unjoni Ewropea. Aħna l rridu kriterji stretti fir-rikonoxximent ta' l-ekwivalenza. Irridu napplikaw ukoll dan il-proċess fl-identifikazzjoni tal-im autoritajiet jistaw jagħtu l-ekwivalenza anki minħabba li ċertu stati membri jibżaw li l-Kummissjoni mhijiex b'saħħitha biżejjed jekk tippermettu li ngħid hekk biex tagħti dawn il tagħti din l-ekwivalenza. F'ħafna pajjiżi l-investituri ta' private equity l-investimenti ta' private equity għanzi tfisser li dan il-fondi jistaw jimbijaw u jinxtraw il-barra mill-Unjoni Ewropea u jistaw għalek jiġu u jiġu offruti minn barra mill-Unjoni Ewropea. Minajr? Ma jkun hemm active marketing. Ma jkun hemm dan il-marketing passiv, ipokrita illi permezz tiegħu l-investituri miraklu jindunaw li hemm font eh, kombinazzjoni fi pajjiżhom jistgħu jixtruh din hija eh, dana ipokrizija din. Ma tistax tibqa' sejra. Per eżempju, l-kas ta' investitur Franċiż li jixtri font mill eh, Cayman Islands jieħu riskju kbir għaliex jekk ikun hemm problemi ikunu rati sal cayman Islands illi kollom id-deċiżjoni u il-kompetenza fuq l-applikazzjoni ta' dawk il-prinċipi, għalhekk dawn il-biżat iridu narawhom fil-proporzjon tagħhom u hemm il-perjodu ta' tranzizjoni fejn dawn l-investimenti privati ikollom il-validità. Teżisti l-possibilità illi wieħed jieħu l-ekwivalenza jakwista l-ekwivalenza taħt kondizjonijiet stretti kif għazu kummissjoni, hemm żewġ possibiltajiet hawnhekk. Wieħed jista' jfittex l-ekwivalenza fejn għandek ter, pajis terzi li jitqis bħala ekwivalenti, u f'dan il-każ il-fund managers hemmhekk ikunu fuq l-istess livell tal-managers tal-Unjoni Ewropea jom kalla, ma jkunx hemm ekwivalenza f'dak il-każ ikun hemm żewġ soluzzjonijiet. Jew soluzzjoni radikali fejn il-fondi li għadin f'dak il-pajis u għat iġu markisjati mill-fard managers mek ma jistawx eh, jiġu markisjati fl-Unjoni Ewropea nkellam il-possibilità l-oħra fejn najdu l-investiment privat jibqa biss għal dak il-pajis taħt l-autorità nazzjonali li tirregolah. Hemm ukoll tielet possibilità, ċewwa li jkun hemm 28 sistema tal-investiment fi private equity illi ikolla ċertu regoli li jiġu applikati fil-marketing jekk il-fondi u l-managers ikunu barra mill-Unjoni Ewropea. Lek dawn huma ċertu possibiltajiet kif nistgħu nimxu l qudiem fid-diskussjoni. Il-Kumitat ħadd ikkonsidra u uh, tieħu deċiżjoni fuq. Ovvjament jien hawnhekk lesti l-isma' anke suġġerimenti tal-koordinaturi Fil-rigward tal-leverage issa, għawnek l-autorità supervisori tikolla daqxajn oversight meta il-prospektus jitressa jew l-information memo li tkun qed sistema tal leverage li tintuża mill-fond ta' investiment u mbagħad ikun hemm l awtorità nazzjonali li trid tikkontrolla jekk dan il-fond ikunx żamm mal-politika. Imbagħad hemm ukoll ir-riskju potenzjali li joħroġ minn eh, li mill wieħed li jżaġara leverage li jista' jintuża mbagħad l-Awtorità Ewropea jekk tħoss illi s-sikurtà u l-istabilità finanzjarja qed tiġi minata. Tkun tista' tagħmel regoli restrittivi fuq leverage u ma' ġenerali jonkella b'mod speċifiku fuq individu fuq fund management individwali anzi jekk ikun hemm eh, indikazzjoni li kien hemm effetti eh, negattivi mill autorità ġifi daka f'dak imġiħ sama leverage hemm punti oħra li għadhom pendenti però bla dubju ħajkolli kollegi li ħa jqajmu daw il-punti ħaj jitkellmu fuq ukoll investituri rridu niċċaraw aħna responsabilità f'dan il-qasam miex kwestjoni ta' responsabilta eh, bla limitu tkun responsabilta definita tajjeb u nevitaw situazzjoni fejn l-investituri jiddeċidu waħedhom jew depozituri jiddeċidu waħedhom x'għandha tkun responsabilta tagħhom. Il-każijiet fejn id-depozituri jkunu responsabbli u ċara ħafna u tnejn L-ewwel fejn il-liġi tal-pajjiż jgħid illi id-depożituri rridu jkunu jridu jkunu għamlu l-investiment tagħhom hemm jew kellem il-contractual liability fejn id-depożitur irrid jgħid minn qabel li tażisti possibilità li jistgħu jużaw dik is-sistema tad-depożitu mbagħad hemm ukoll ir-reuse. Ġifieri jidher li hawn u koll maġġoranza fuq il-punt ta' remunerazzjoni li għandhom jiġu adottati skont il-remunerazzjoni tal-banek u regolamentazzjoni tal-leverage. Li għandha tiġi projbita. U għalek ma hemm lebda dritt fuq il-prodotti li ħajnħarġu minnaħa ta' l-investituri meta dawn iħabbru li ħajżaw dik is-sistema partikolari. Ħajkonna daqsxejn żmien biex niddiskutu u rridu niddeċidu u nivvotaw fuq dan fil-laqa li jmiss tal-Kumitat ikon. Grazzi ħafna, Robert, jekk jogħġbok. Euh, Grazzi, Signor President, l-għanet nishtiq nirringrazzja li Jean-Paul Gosses Nasab li għamel ħafna xogħol u meċa negozjati bejn ir-rapporter u ix-shadows b'mod pila kbira ġifiri is-sinjali kollha juru li r-riżultat ħajkun wieħed sodisfaċenti. Jiena tal-opinjoni li l-Parlament Ewropew għandu jipprova jikseb maġġoranza madwar dawn il-proposti naħseb li huwa permezz ta' din il-maġġoranza sinifikanti biss li nistgħu aħna nimponu dan u l-pożizzjoni tagħna fil-Kunsill. Jina kontent li il-Presidenza Spanjola Id-deċidiet li ma tibqax tinsisti li t-tella dan il-punt u dimla koffin tal-bira. Naħseb dan ħajtina l-opportunità illi ninnegozjaw kemm mal-Konsillu kif ukoll mal-Kummissjoni u biex nużaw ukoll il lingwaċ finanzjarju bażikament dan ħajtina daqsxejn iktar possibiltajiet. Jena kontent ukoll li il-Presidenza Spanjola kienet lesta posponi għaliex normalment wieħed it-tendenza tkun li jagħtu wis alternattivi lill-istati membri f'dak li għandu x'jaqsam mas-suq intern u s-servizzi finanzjarju nispiċċaw bifrementazzjoni u renazzjonalizzazzjoni ta' dawn l-oqsma tal-politika u naħseb xi li triq it-tajba naħseb li l-Parlament Ewropew jrid jimxi f'direzzjoni oħra suppost li mixjin aħna hawnhekk lejn suq intern kif suppost illi kopri il-fondi ta' investiment alternattivi u koll. Għanna 1669 opinjoni ma nistawx nadduhom kollha, ma nistawx naqrom kollha, però hemm emenda wieħed tas Sur li huwa partikolarment interessanti dan huwa l-emenda numru 155 u dan skont ir-regoli li inqablu fis-summit ta' Pittsburgh settembru tal-2009 illi jgħid illi il-parteċipanti kollha il-swieq kollha u l-prodotti kollha għandhom jiġu deregolati. Jiena ħan vota favur din l-emenda Mr. Klims li naħseb tajt il- bazik, l-affajt bażiċi. M'għandhomx ikunu hemm iktar oqsma ta' inċertezza. Ma nix ikun hemm fondi u limiti minimi li permettu li l-fondi iżar biex jevitaw il sorveljanza u l-kontrolli. Jiena kontra personalment, kontra dawn l-eżenzjonijiet. Ma nsibx li huwa validu li inti tajt li aħna ra iżar allura maħniex involuti fil-riskju sistemiku. Int għal dragi għal dal-ħodu li madwar 50% tal-fondi f-suq finanzjari huma transazzjonijiet li jsiru permezz ta' fondi alternattivi kuljum u dan juri kemm huma importanti dan is-settur. Aħna ma rridux wafquħ l kollox dan imma rridu eh, nirregolaw kif suppost għax anki l-iċken attur jista' jagħmel dannu kbir. Jekk inħarsu li pereżempju il- il-kustjoni tal-żejt fejn kellna persuna minn New York illi ordinat elf barmil tal-żejt bi prezz ta' 100 dollaru kull barmil. U bijaw għal 100.000 dollaru u billi għamelek il-hedge funds l-oħra kolla u l-investitur l-oħra kolla spiċċaw ibbatu il-konsekwenzi ta' dan il- minħabba din il-figura da' ċifra enormi ta' elf dollaru u mbax ġara f'sitxur wara. E, Iżdejt għala għal 150 dollaru kull balmin. Illi Imbagħad dan kompla biex affaċċwa l-ekonomija dinjija kollha kemm hi. Jiġifieri meta nirċivi t-trijiena jew nies jgħiduna l-istejjeb bħal daw bħal Pablo Darodu wkoll Għadin nitkellmu hawnhekk dwar xiran ta' eluf ta' euri, dollari sterlina. Alla fatt li l-argument li jena zaħir għalhekk ma nistax nikkawża ħsara ma jraġġix. Minix li l-istattur n-nifsu għajnutli, blawzu. Il-hedge funds rarament jaħdmu waħedhom u ma jiġu f'pakkett. U dan jista' joħloq problemi kbar u dan ħsara kbira. U għajja għal din ir-raġuni illi jiena naħseb li l-prinċipju ta' proporzjonalità għandu jiġi applikat. Nistaw nikkonsidraw il-possibilità illi innaqsu uħut mill-obligi tal-reporting reġin jekk inqabbes ċertu limitu, però ma naħsibx li għandna immorru ktar l milli jgħid Wolf Klint fil-emenda tiegħu ġifieri il-laturi kollha, is-suq kollha, prodotti kollha il-ġiġu regolati u ma dan nixtieq kolli ukoll li jiġu sorveljati. Grazie. Uh, thank you very much. Um, I'm sticking with the Grazzi tassew. Għalissa ser jitkellmu xedo, so allura Wolf Klint. Grazzi. Biex nibda Jina kon nishtiq nifraħ li Jean Paul illi jagħmel biċċa xogħol tas-sew tajba. Aħna rridu nappoġġaw biex naslu r-rażultati. Jina naqbel miegħu u rridu l-ewwel nagħmlu l-Kummissjoni li tiġi qabel il-Kunsill. Iżda hawnhekk ma nafx jekk irdu xindaħlu il-ħamis u s-sidger. 12 ta' april, tajjeb u jisem, irritu konna bizzejet ħin biex niddiskutu u niftemu għom sew l-affarijiet bejnietna. Irritu konna maġġoranza ċara. Imma l-ewwel il-votazzjoni titissieħ qabel dik tal-Kunsill għaliex għandna bżonn ta' mandat ċar xi kun nistgħu nittrattaw mal-Kunsill u niddefendu l-pożizzjoni tagħna. Hemm xi punti li huma ewlenin ta' min jitrattom. Robert Gerbitz. Mandi xejx nirtira marbut mal-emenda li jena għamilt, iżda għandi punti jekk aħna nisħu illi xi fondi ta' min eh, jeżentom għaliex huma jimbiħu fuq livell nazzjonali u regolamentati u, u kuna supervizjoni tagħhom fuq livell nazzjonali mela allura jiena ngħid li daw jiġu regolamentati, jiġu sorveljati. Xiex, ma fimtekx. Tajja pwis. Allora nikkonferma l-formulazzjoni tiegħi. Qed nifhem li nkun hemm fond speċjali fejn xi pajjiżi ikun jista' jiġi esklus. John Paul jaf kif naħsibha jien u fl-emenda numru wieħed l-ewwel emenda tiegħi jiena kont issuġġerejt illi dan il-pakket kollu irridu nibatuh lura u ikonna direttiva speċifika għal fondi alternativa u direttiva oħra speċifika għal private equity. Hemm bosta raġuni tal-istan mhux possibbli. Qatt ma nistgħu niksbu maġġoranza hawnhekk se jien xorta xtaqt nagħmel punti. Jiena naħseb li dan huwa l-aħjar mod kif aħna nafanzaw, jiena naħseb li dan huwa tajjeb. Aħna qegħdin nippruvaw nitrattaw ħafna fondi hawnhekk u nippruvaw nitrattaw aktar minn direttiva waħda. Naħseb li jkun aħjar, pereżempju, li naqdu l-uses mal-fondi tal-proprjetà flok eh, ndaħlu hawnhekk. Eh, grupp fil komissjoni wasal l-istess eh, konklużjoni fir-rebbija tal-2008 wkoll. Iżda danu kif l-affarijiet eh, issa. Ma ukoll naħseb li idea tajba li aħna neħu xi fondi minn dan il-kamp ta' applikazzjoni taħt il kundizzjoni li dawn jiġu regolamentati b'mod tajjeb fuq livell nazzjonali u jinbieħu wkoll fuq eh, bażi nazzjonali. Il-punt tal-pajjiżi terzi, punt importanti wkoll. Issa aħna edni edni kemm il-darba li ma rridux l-Ewropa tkun xi fortizza. Imma l ridu tkun ħabs. Issa din l-idea l-investituri Ewropea ma jkunux jistaw jinvestu f'affarijiet li l mill-Unjoni Ewropea dwar dan il-punt jiena naqbel ma' Ġan Paul illi aħna rridu insibu xi tip ta' soluzzjoni illi tippermetti biex il-fondi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea ikun jistaw juru konverġenza wara ċertu periodu ta' żmien u mbagħad ikunu attivi fis-suq tal-Unjoni Ewropea. Jekk dan huwa l-każ, Eh, kikona periodu ta' 3-4-5 snin ta' tranzizjoni mux mħasseb dwar dan, imma wara dan il-periodu dan irritina talam il-passaport. Jekk dawn jistaw ikunu konformi mela l-ura, eh, suppost natalhom il-permess li jkollhom passaport. Jiena xorta naħseb li aħna fil-Parlament Ewropew meta aħna nfasslu l-kriterji illi jiġu użati biex naraw hemm konverġenza jew le, aħna rridu nkunu valuti hawnhekk u ma rridux naħallu dan f'dejn il-Kummissjoni wara ftit ta' snin tgħidilna issa tar twis. Aħna diġà negozjajn dan u ddeċidejna li 80% tal-negotiating partners m'għandhom l-ebda konverġenza hawnhekk. Aħna rridu niżguraw li aħna nkunu valuti diġà mill-bidu Ma nafx jekk aħna nistgħux niddattaw il-kriterji aħna hawnhekk, imma aħna l-inqas irdu nużaw id-dritt tagħna u l kommissjoni l konsil irdu jaqblu ma' dritt li aħna nkunu involuti fil tfassil tal-kriterji. Issa dwar kemm dawn national private placement regimes jibqgħu validi, din hija xi ħaġa oħra rridu dwar jekk aħna ser nispiċċaw bit 28 sistema, 28 reġim. Dan ifisser illi għal ħafna minnhom din hija kwistjoni ta' jew mewt. Issa jekk il-Kunsill jibqa' jinsisti illi hemm xi font illi jinsab lil lin mill-Unjoni Ewropea u l-manager ukoll jinsab lil lin mill-Unjoni Ewropea. Jekk hu jibqa' ma jġibx il-passaport, għana Allura, jekk dan huwa eh, xi ħaġa marbuta mal-konsens tal-konverġenza, huwa irid ikollu ċans li jġib passaport. Iżad irridu nagħtu ċans il-private placement regimes li huma jkunu jistgħu jinnegozjaw ukoll. Għaliex eh, fondi u pensjonijiet, fondi ta' pensjonijiet fost l-oħrajn jistgħu jaqgħu taħt din il-kategorija, aħna rridu naraw x'nistgħu niksbu aħna irridu illi il-managers li mill-Unjoni Ewropea u l-fondi li mill-Unjoni Ewropea jekk dawn huma jkunu konverġenti mela u huma jirridu jiksbu passaport Jiena naħseb illi dan għandu jkun possibbli. Batem punt ieħor li nixtieq nagħmel. Dan huwa marbut mal-kwistjoni tal-leverage. Dak li rajna u jien kolli ngħidilkom illi nkont wieħed minn dawk illi kont nappoġġa illi nieħdu konsiderazzjoni l-leverage jew definizzjoni tagħha. Aħna rajna li leverage mhix bejn il-hedge funds u l-private equity u fondi oħra. Imma din tinsab ukoll fih dan il-prodotti fl-istess kategorija għandha effetti differenti għaliex dan mhux dwar li ma tip ta' poli ta' prodotti imma li ma tip ta' e, assi jiġu ntużati biex wieħed jinvesti. Wieħed irid jieħu konsiderazzjoni wkoll xiru għalet jaqdu l-banek għaliex wara kollox huma il-banek illi aħna rridu nindirizzaw. Il-banek qegħdin jgħidu jina ser niffinanzja il-private equity tijak b'dan l-ammont partikolari ta' kapital barrani u xi drabi huma l-banek illi kienu qed ikunu wis ġenerużi f'dan ir-rigward jiena qed ngħid kienu. Għaliex bħalissa dan mhuwiex il-każ, imma forsi jista' jkun din l-istess sitwazzjoni fil-ġejjeni. Allura, jekk bank permezz ta' fond ta' private equity jrid jinvesti eh, fornitur ta' karozzi, f'ċerti ċirkostanzi huma jistgħu forsi jaġixxu xi ftit iżejjed. Għaliex din huwa sa prime market. Wieħed jispiċċa jsellef aktar milli wieħed jifla. Issa jekk bażel 3 u erba mhux se jisfurzaw il-banek biex ikollhom kriterja sensibbli meta huma jagħtu eh, il-kreditu li stess japplika l-hedge funds, allura aħna rridu nkunu jafu il-prime brokers eh, kif qed jagħtu l-hedge funds, aħna rridu nkun trasparenti dwar dan. Hemm xi għoxra jew tnax fid-dinja huma jridu jgħidulna eh, x'għed jagħtu lil min walli ma raġuni hemmhekk biss ikunna trasparenza u jiena naħseb li hemmhekk biss aħna jkunu Eh, jew supervizuri hemmhekk ikunu jistgħu jevalwaw x'inhu huma riski. U hemmhekk il-banek imbagħad jeġixxu b'aktar kawtela wis probabbli. Issa, kuna xikunu l-fondi, hedge funds u private equities, Jiena ma naħsibx li aħna rridu noqogħdu nissanzjonawhom biex ngħidu hekk. Aħna mhux hekk irridu nagħmlu, aħna rridu li konna bażi trasparenti ċara, xi ħaġa waħda hija ċara. L-hedge funds ma jridux jistennew aħna noqogħdu nitħassruhom. Jekk huma jibdew jispekulaw kontra l ewro u l-Greċja, le aħna ma nissempatizzawx meta l-hedge funds jgħidulna li rridu naħfrulhom. Grazzi. Grazzi Pascal. Grazzi. Jina xtaqt nissiħeb mal-kongratulazzjonijiet li Jean Paul Gossess. U għamessa diskussjonijiet b'mod għaqli ħafna. Jina għandin għas esperienza f'dan il-parlament, meta mqabbel qabla ma l-esperienza li għandhom il-kollegi tagħna, naħseb li jkun aħjar nivvota fil-parlament qabel ma jivvota l-Kunsill, għalhekk jiena nappoġġa Jean Paul dwar dan nistabilixxu data f'April, it-12 ta' April jew xi data oħra. Dwar is-sustanza. Jiena ma naħsibx li aħna rridu nerġgħu nibdew mill-ġdid id-diskussjoni kollha li diġà kellna. Iżda hemm xi punti żgħar li naħseb li rridu nisħu dwarhom. L-emendi ta' kompromess li propona Jean Paul dwar il-kamp ta' applikazzjoni rridu nsibu bilanċ ukoll bejnietna. Din hija xi ħaġa importanti. Jekk aħna ser nimsu lejn l-eżenzjonijiet għal ċertu tipi ta' fondi, per eżempju marbuta ma' struttura legali tagħhom, mela allura id-direttiva nifissa. trid tinkludi ċertu dispożizzjonijiet. Jiena qed infisser illi jekk nies jużaw dawn l-esenzjonijiet bħala eh, xi lakuni biex huma jkunu jistgħu iduru ma' regolamentazzjoni jew jaħarbu minna mela allura aħna irdu nsibu eh, mod kif aħna din nitrattawha. U jien naħseb li l-ASMA e hawnhekk tista' jkollha rwol importanti ħafna. Irrid konna possibilità l-eżenzjonijiet, imma konna u wkoll eh, mod kif wieħed joħroġ minn din il-klawżola hemm riskju li jekk neskludu l-kapitolu tal-private equity eh, bit thresholds illi eh, hemm miktuba fl-annessi wkoll li huma marbuta ma' regolamentazzjoni regolamentazzjoni ma' regolamentazzjoni 2025 aħna ikun qed nippruvaw naħarbu mid-direttiva u naħseb li din hija l-intenzjoni tar-rapporter dwar il-leverage jiena naqbel kompletament mal-prezentazzjoni ta' Jean Paul. Iżda jina minn iżgur li din taqbel ma rapport għaliex inti ma tkellimx dwar il-ċirkostanzi ta' eċċezzjoni. Il-ħodor soltu kollom dina l-album. Ċirkostanzi eċċezzjonali mhumiex flemendi eh, ħarin. jista' jkun illi jkun tard wis illi aħna ma nintrattawx iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali rdu naġiċu qabel ma jkun tard wis, qabel ma naslu għal ċirkostanzi eccezzjonali dwar pajjiżi terzi. Aħna nistaw nappoġġaw il-kompromess li hemm fir-rapport ġifri li kun hemm perjodu ta' tranzizzjoni mbagħad aħna ngħaddu għal loti ta' passaporti u għal reġim strettament tal-Unjoni Ewropea. Jina naħseb li hemm xi li neħtiġu hawnhekk. Kien hemm xi oġġezzjonijiet għall abbozz inizjali tal-Kummissjoni naħseb li dawn l-oġġezzjonijiet irridu nagħtu każhom. L-iktar dak għandu x'jaqsam prinċipju ta' ekwivalenza u r-rispett għal prinċipju ta' ekwivalenza. Għaliex hemm xi stati membri illi ħossu illi l-Kummissjoni mhux se tkun b'saħħitha biżejjed illi dan il-prinċipju jiġi rispettat. Issa jekk wara periodu ta' tranzizjoni jiġi mdaħħal per prinċipju ta' ekwivalenza, aħna rridu niżguraw li dan jkun imsaħħa, jkun infurzat kif għandu jkun, għalhekk hemm bosta għażliet. Jista' jkun għall-prinċipju ta' ekwivalenza għabbażi tal-prinċipju ta' reċiproċità, ġifieri wieħed jiftaħ biss eh, is-swieq meta jkun hemm il-prinċipju ta' ekwivalenza jekk il-pajjiż in kwistjoni jagħmel l-istess jew inkella jkun hemm il-prinċipju ta' ekwivalenza għal perjodu stabbilit li ta' erba' ħames snin biex dan ma jkunx ċek miftuħ biex dak li jkun jagħmel li jrid. Umbat, jista' jkun l-possibilità l-Kummissjoni tarġa tivverifika tliet snin wara pereżempju u tara jekk il-prinċipju ta' ekwivalenza ġiex imħares. Naħseb hemm bosta għażliet hawnhekk. biex aħna niksbu l-konsens tal-istati membri illi huma qalu illi mhuwiex biżejjed illi konna biss fejn fuq il-karta. Possibilità oħra hija illi ninvolvu l-eżma fil-proċess. Jiġifieri indaħlu entità oħra. Naħdmu flimkien mal-Komissjoni, din l-entità taħdem mal-Komissjoni biex tagħti l-ekwivalenza għaliex ħafna jibżaw illi ser ikun hemm pressjoni politika sinifikanti fuq il-Komissjoni. Dan jista' jwassal biex il-Komissjoni tistaqsi għal awtorità aktar teknika bħal pereżempju l-eżma biex jagħtati l-opinjoni tagħha. Dan jista' jwassal għal eh, majnar ta', po, ta pressjoni politika. Ek għalet il-Komissjoni na naħseb li l-analizi tal ekvivalenza trid tkun għabbażi tal-ħarsin ta' ċertu kriterji. Mhux biss fejn jinsab il-manager f'liema pajjiż jinsab għaliex ir-realtà ekonomika ser tkun fl-Istati Uniti, imma rridu naraw ukoll il-pajjiżi li qegħdin jospitaw il-fondi jekk hemm manager li nsab il-barra mill-Unjoni Ewropea. Naħseb dan id-najdu ċaru tont għaliex aħna irdu naraw fejn qed tisaħħu n-negozjati xi ħaġa stramba bħalissa hija illi jekk ikollok font illi huwa ġestit fl-Unjoni Ewropea pereżempju fir-Renju Unit, il-Kummissjoni Ewropea wkoll għandha responsabilità illi jatmur u tivverifika illi il-fond il-pajis fejn il-fond huwa bażat qed japplika ċertu tip ta' kriterja, ma jekk dan il-fond huwa amministrat fl-Istati Uniti, il-Kummissjoni ma tos ma tos tistaqsi xejn. Ovvjament dan qed jgħid il-managers għaliex ma titilqux mill-belt ta' Londra u tmorru ġo New York. U jnażgur illi hemm jissimpatizza jekk eh, miej jekk jiena kieku kelli ngħid illi dan mhux lan aħari tal-eżerċizzju. Ġifiri, motor kif nistgħu nitrattaw din hija li jekk il-fund managers jinsabu li l mill-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni tittara jekk l-erba' punti illi jitkellem dwarhom eh, rapport ta' Jean Paul Gozes u mhux qegħdin jiġu applikati mill-pajjiż li fihom jinsab il-fond. Punti oħra, il-perjodu ta' tranzizzjoni. Il-Kummissjoni tkellmet dwar tliet snin. Ġifieri nżidu sentej magħhom u jiġu ħames snin. Din hija xaġa li nistgħu niddiskutuha. Iżda jiena naħseb termini tal-messaġġ politiku li aħna qegħdin nibatu, il-messaġġ politiku li aħna rridu nibatu, mhuwiex dak li aħna ser nistennew il-ħames snin qabel ma nagħmlu xi ħaġa. Jekk il-konsegwenza ta' dan tkun li ma jiġri xejn għall-ewwel sentej, u mbagħad ma jiġri xejn lanqas tlet snin ta' wara u mbatiħel kollox din xaġa tista' tiġri, imbagħad jekk dan jiġri aħna ma niksbu xejn, ma nigwadanjaw xejn. Naħseb li perjodu ta' tranzizzjoni huwa ġustifikat imma jrid tkun regoli li jiċċara li perjodu ta' tranzizzjoni ta' bil ser jibda f'ċertu punt u mbagħad ser ikun hemm bidla gradwali mill-bidu net għaliex jekk le dan jidher bħalli kieku din noqogħdu nipposponu l problema Il-marketing attiv u passiv dan huwa punt importanti wkoll jekk naraw il-kompromess, il-rapport ta' kompromess, li interessat paragrafu li jitratta dan u dan jindirizza l-investituri. Jekk il-font u amministrat li l mill-Unjoni u l-font huwa bbażat li l mill-Unjoni Ewropea u l komissjoni temmen li mem lebda ekvivalenza, mela allura hemm paragrafu li jgħid li l-investitur ma jistax jibqa' jinvesti f'fond bħal dan. Jiena naħseb li din hija importanti, din irridu nżommuha fl-aħħar kompromess. Għaliex jekk li aħna nkunu qegħdin niftħu possibiltajiet aktar mifruxa illi da kollu li nat fid-direttiva jekk inti tħalli l-investituri Ewropej jibqgħu jużaw il-passive marketing, loophole li hemm hemmhekk biex huma jmorru jistru l-isma fondi illi jinsabu huma amministrati li l-in eh, mill-Unjoni Ewropea u bazati eh, l-Istati Unitu bazati fil-Cayman Islands aħna eh, nkunu qegħdin nitbedu minn din il-problema. Grazzi. Grazzi. Sinjura President, jina u koll nishtiq nitkellem, jina mux ħanejdlek proset, imma napprezza l-ħidma ta' Jean Paul. L-iktar biex u prova joħroġ periodu qasir ta' żmien b'emendi li ħna nistgħu niddiskutuhom u prinċipji ta' kompromess. U l-fatt li huwa wassal għal 1669 emenda juri għabilta kbira u din hija l-ambizzjoni tiegħi li jiena nkun nista' eh, nara dawn l-emendi kollha f'perjodu qasir ta' żmien noħroġ f'kompromessi, nixtieq nitkellem dwar l-ewwel laqgħa ta' xedew rapporter nhar it-tnej fejn kien hemm apprezzament tal-pożizzjonijiet differenti. Issa jekk inħarsu lejn il-pożizzjonijiet li għandna f'dan il-kumitat, hemm żewġ estremitajiet. U aħna rridu nsibu kompromess bejnietom. Wet mill-estremitajiet, wet mill-parametri, huwa illi aħna irtikonna xi ħaġa simili għal dak tal-Istati Uniti jew Singapore meta aħna nittrattaw disclosure, reġistrazzjoni, rapport taċ fuq ir-riskju sistemiku. Jiena qed nifhem li l-koll bidilna l-pożizzjoni tagħna kif għamil rapporter. Xi ħaġa oħra hija pożizzjoni protezzjonista li nipprojbixxu l-fondi fl-Unjoni Ewropea il-fondi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea u naqsu wkoll pensjonijiet. Jina naħseb li dawnu perċezzjonijiet, dawnu perċezzjonijiet li il-pension funds jinvestu ħafna flus f'hedge funds. biex issu ikun jista' jkun kontra jaħdem kontra dan jina nifem illi em, klienti partikolari. Hemm kol perċessjoni li l-Cayman Islands ċat għalli li l-gżira eh, iż-żajra hija dik li toħloq l-iktar problemi. Minħabba li Cayman Islands għandhom reġim finanzjarja sofistikata aktar mill-pajjiż tal-Unjoni Ewropea u ħadd ma jifhem id-differenza bejn tax havens u tax neutrality. Dwar il-kompromissi speċifiċi li aħna ressaqna, jina nishtiq nitkellem dwar il-prinċipi tal-ekwivalenza. Jina naħseb li dan s setat il-Komissjoni u jien nara faktar profondità ċertu suċerimenti dwar l-ekwivalenza jina naħseb li l-Komissjoni trid il-Prudential Regulation jasser tifoka dwar il-bank brokers u l-margin problem, sa forsi il-Komissjoni tista' tajden aktar dwar dan. Jina, nista nifhem li aħna qegħdin noħorġu din il-brand u ngħidu li aħna gburin bluesis. Jina naħseb il-kwistjoni fundamentali li nixtieq nindirizza u nittama li nkunu nistgħu narawha f'aktar dettal hija li jekk għandek fund manager Jo font illi ma jilħaqx il-kriterji tal-ekwivalenza jiena nixtieq inkun naf fej għanna private schemes illi aħna nippermettulhom l biex dawn ikomplu ma fl-istess waqt nagħtuhom ftit tal-ken billi dawn jirrapportaw għall leżma u għaliex aħna rridu naqsu returns fil-pension funds dan huwa minħabba diskriminazzjoni kontra din il-gżira żgħira fil-Karibew din xi ħaġa rridu nittrattawha. Jina naqbel ma' Wolf dwar kamp ta' applikazzjoni naħseb li rridu narġgħu nittrattawh. Jina naqbel mal-pożizzjoni ta' Wolf u Robert affarijiet oħra staqt nitratta, short selling. Naħseb li short selling irdu nitrattaw b'mod orizzontali. Naħseb li rridu nifmu tipi differenti ta' short selling. Ejjew nittrattaw b'mod orizzontali. Jina nifhem pożizzjoni ta' rapport Edward Leverage. Jina naħseb li huwa jifhem l-ħtieġa li nħarsu leverage għabbażi ta' kas b'kas. Eh, n konsiderazzjoni risk profiles nħallu fidejn l-autoritajiet kompetenti imma ikonna l-ezma li twaqaf l-linji gwida biex tassisti l-autoritajiet kompetenti nazzjonali. Naħseb dinja xaġa li aħna nistgħu nappoġġaw jena wkoll napprezza jekk jogħġbok tista' titkellem aktar bil-mod, skużani kont qed nipprova naġġel. Forsi tittina ħames minuti oħra żejda. Għall-inqas. L-aħħar punt huwa dwar ir-remunerazzjoni. Aħna napprezzaw u tajjeb li aħna nuru li napprezzaw id-differenza fir-remunerazzjoni għal fund managers u għal banek. Naħseb li hija xi ħaġa tassew importanti li dawk kollha li huma mħasba li l-bankiera qegħdin jiġu premjati anke jkollhom prestazzjoni ħażina ħafna. Aħna nifmu l-istrutturi differenti ta' premji li jeżistu fil-amministrazzjoni tal-fondi u jiena napprezza dak kollu li għamel rapporter dwar dan aħna eh, għanna pozizjoni ta' estremi, ma naħseb li għaw ħafna fejn nistaw e, namlu kompromess u jina zgur li l-emendi li għanna prezentati jistaw jina biex niksbu din dan il-kompromess. L-onorevoli Klut, Jorgen Ikirbuck. Iva, grazzi. Naħseb li Jean-Paul kellu bidu xogħol jibsa ħafna ma tiqis l-ammont ta' xogħol li kien involut, ħaġa li ġant qalet jien nixtaq nirringrazzjah personalment ukoll għax-xogħol li sar. Hemm xi żewġ punti li xtaqna minn referenza li Fost l-emendi kien hemm serje ta' emendi li proponu illi ma nix nitkellmu biż dwar li IFM imma dwar li IFF ukoll. Jiena xtaqt nisma' komment minn għandek dwar x'tissuġġerixxi hawnhekk u x'ġara li dawn il-proposti. Tieni punt dwar fondi żgħar. Smajt l-argument sur Klins għal dan u repetih ukoll diversi drabi. Il-mistoqsija u valla pena namlu da kollu nifhem l-argument il-ressa il-res u il diversi individwi perspettiva ġermaniża qed jgħidu din xaġa ħaġa li tkun suġġetta l-iktar regolamentazzjoni fuq livell nazzjonali. Huwa argument jagħmel sens, ma jekk dan ikun regolat għal darbohra fil livell nazzjonali, dan ma jħloqx duplikar u ma jkunx aħjar jekk ikun regolamentazzjoni fuq livell Ewropew għax d-duplikar ta' regolamenti qatt mu ħaġa tajba. Dan għadu duplikar u ma nafxux valla pena, mistoqsija din biss. Il-punt liħor, xtaqtin inqajjem, xaħġa li semmejt ftit ilu. il-grupp tal-GOB e sistematikament jixtieq li jkun hemm proibizzjoni fuq il-hedge funds u l ekwita privata. Naf li din qatt ma se tikseb maġġoranza ġew, però mill-naħa tagħna L-arranġamenti tal-leverage huma importanti ħafna. U fuq dal-punt napoġġak sur Klins. Inti għat li l-banek għandhom rol importanti f'dana kollu. U bla dubju fil-Ġermanja hemm ħafna persuni li reċentement resqu dan il-punt fil-pubbliku u qalu li forsi ridu nwaqfu linja ta' demarkazzjoni aktar ċara bejn hedge funds u, u, u, u banek u għal daqstant il-banek u banek kummerċa liġu separati. Hemm mod differenti f'tamel dan. Jiena naqbel għandu kien hemm xi regolamenti jew xi arranġamenti inklużi sabiex nagħmlu dan. U naħseb li kien punt importanti ħafna dak li ressaqt. Approċċ interessanti ħafna. Issa, protezzjoni tal-pensjonanti L-esperienza Amerikana fil-kriżi turi kemm l-assigurazzjoni tal-pensjonijiet tista' tispiċċa eh, fix-xejn u rridu niżguraw li dan ma jseħħx. Ma kollox persuni li ħadmu ħajtom kollha mbagħad jispiċċaw bil-font li ħalsu għalli ħajtom kolli speċa xejn fuq remunerazzjoni naqbel ma dak li ġat għabenina fil-fat għanna nkunu ċari illi għandu jkunem ġustizja soċjali. Hawnhekk finalment hemm numru ta' emendi u xtaġ nsemmi dal-punt hemm numru ta' emendi appunti illi l-antaħħomu li meta font inkludi isma ta' ċertu kumpaniji, għandu jkun hemm impenn sabiex ninformaw il-ħaddiema. Dan huwa punt illi għandna nżammu f'moħħna m'għandniex nitraskuraw mhuwiex punt ċentrali kollu mill perspettiva ta' għaddi tal-ħaddiema tinni xaġa li m'għandix tintesa u għandna nsibu arranġament ċar għal dan sabiex ħaddiema ta' kumpanija jkunu interess informati fuq investimenti li jisiru f'ċertu kumpaniji. Grazzi, sanaddu għal-kellim oħrajn illi għandhom jizomu fil-qosor iktar minn xedaw nibdew bestrid Luling. Estrid il-għoġbok? Wi, uh, uh, madam Nap. Iva, sinra president, jina xtaqt najt kol kemtejn dwar ir-rapport U s-situazzjoni ninsabu fija issa. Bħet jista' jkun imħasseb minn dan rapport li bla dubju ma jgħat xejn promettenti. U jidher li l-Kunsil mhux se jsib ftehim wara negozjati hekk diffiċli f'dan l-isfond tista' wkoll tħeġġeġ il-Parlament biex ma jagħmilx affarijiet li ma sarx nilqu, ma sarx nagħmlu miri, ma sarx nilqu. ma rapporter jarra farid mod differenti u jaħseb il-konsil? għandu jżam f'moħħu l-interess personali mandux eh, jagħmel distorsjoni fid-diskussjoni u x-xogħol tal-Parlament hawnhekk huwa importanti ħafna li xidirli illi aħna u aħna biss nistgħu niksbu riżultat f'perjodu raġunevoli ta' żmien u niksbu riżultat ukoll li huwa sodisfaċenti u koerenti. U jiena nemmen illi il-kumitat tagħna ikollu ħafna xirbaħ jekk isib kompromessi f'din id-direzzjoni. Fuq il-kontenut tal-kompromessi illi rajna wara l-ewwel round ta' negozjat ixtaq tinressa xi kummenti malaj malajr. L-ewwel nett dwar il-kamp ta' applikazzjoni. Issa jiena sodisfatta li der li mixin lejn e, separazzjoni parti differenti tal-suq intern. Jina naqbel iktar mal-ġiw mal-ġiw jimili ma' Sur Klintz Għax qed nitkellmu fuq fondi operati mod nazzjonali biss. Il-fondi kollha, nazzjonali jew transnazzjonali, il-fondi kollha għandhom ikunu inklużi f'dan. Fuq thresholds m'għandix xi dogma partikolari dwar dan wara li smajt minant oħrajn jidher li illi il-prinċipju ta' proporzjonalità huwa ġust hawnhekk. Fl-opinjoni tiegħi nuqqas ta' threshold huwa loġiku hawn il-fondi kollha għandhom jiġu monitorjati anka meta qed iqis il-natura individwali tagħhom. Ma mela rridu nżommu konsiderazzjoni proporzjonalità. u Wara li smajt il-rapporteri jiena ċerta illi ħansibu soluzzjoni raġonevoli għal dil problema Issa fuq fondi alternattivi. Jena ma naħsibx illi nixxinna nsolvu problema, problemi hawnhekk b'mod sodisfaċenti għal kulħadd jekk iridu noħolqu sistema ta' ekwivalenza, naħseb hawnhekk iridu noqgħod attenti ħafna. Meta nażlu li ma' regoli tal-logħba se napplikaw. Ħadgost nisma uħut mill-proposti fuq dan is-suġġett. Il-ġimgħa li għaddiet rajt lobbyist ġejjin mill-Cayman Islands, mill-Gżejjer Cayman huma qaluli illi l-standards tagħhom huma fost l-ola fid-dinja u għaliex le. Forsi li qed jgħidu huwa veru u mhux se jkollna problemi fil ġejjini u dan li għatin. Forsi mhux se jkollhom problemi sabiex jissodisfaw regoli Ewropej. U konvinċewni fuq punt wieħed ukoll u ma qalu li jirdu jkunu jafu minn qoddim se jkunu il-standards Ewropej xirridu minn għandhom. Ħaġa ġusta wkoll. Mill-bidunet irridu nistabilixxu b'mod ċar x'inhuma ir-regoli. U li għad Jean Paul huwa veru ma nix nistennew għal periodu speċifiku ta' żmien qabel naraw ekwivalenza ta' applikax jew le. Ħaġa importanti ta' ħafna lix pajjiżi terzi li jkunu jafu x'net se nkunu qed nistennew minnhom. Punt ieħor fuq il-kwistjoni tal-placements nazzjonali. il prinċipji ma jvarjawx Hawnhekk ukoll irridu naslu għal soluzzjoni raġonevoli u jiena nemmen illi sistema ta' ekvivalenza illi ħad ispiċċa tkun il-passaport Ewropew x'aktarx ma tkunx aċċettata mill-Kunsill. Għal daqstant rridu naħdmu fuq sistema nqas komplessa u għadnet nistenna risposta ċara dwar dan. L-aħħar komment jew mistoqsija fuq id-depozitarji. Rridu u aktar fuq responsabiltajiet li għandhom il-banek depozitarji wara problemi li rajna, ma ma neżagġerawx hawn ukoll. Ma nasibx li jkun ġost illi namlu id-depozitarji responsabli responsabbli għal proġetti li mhumiex taħt il-kontroll tagħhom. Hawnhekk ukoll ninsa qed ngħid l-istess ħaġa. Fid-dawl tal-kompromessi li rajt. Għal daqsant naħseb li dinja ħaġa li rridu naħdmu xifti aktar dwarha. Jekk irridu niżguraw illi s-sistema l-ġdida tkun waħda fattibbli. Tista' tgħid li jiena sodisfatta bil-mod kif id-dossier miexi u xtaqt nirringrazzja Jean Paul. Ma reċenti ħwis komplimenti għalix dan jista' jiġi interpretat ħażin, grazzi. Grazzi, ħan naqra l-lista ta' kelli ma bat tkun taf kemm hawn persuni li rridu jitkellmu fin-nofsi għal ġejjin. Jiena Gunnar Hockmark, Ola Schmidt, Ola Ludvigsen, uh, Annika Jury, Udo Bullman, Corinne Wertman Cool, myself, the Commission if they're extremely lucky, uh, and then uh, the rapporteur again. So, Peter, uh, it's you. Peter Ekosbo. Thank you very much and thanks. Grazie ħafna. U grazie l-Ġan Paul għal xogħol validu tiegħu, speċjalment fil-kamp ta' applikazzjoni. Imma naqbilx li għandna neskludu, naqbel li għandna ninkludu. U di għatituni li minħabba id-daqs tal-font ma importax, ġas majna fuq il-banek. Id-daqs jott, il-banek barru zaħristaw fallu kolla. Għal daqsan għandek raġun, għandek raġun ukoll li titkellem dwar proporzjonalità li naħseb li hija xaġa fundamentali. U naqbel miegħek għaliex eh, tajt ma' insurance franċiżi li u għanna nizgur għal meta applikaw il-liġi dan jisir b'mod li kun ġust. Anka daqsu l-abilità tal-dawla prezzjonijiet li jirreġixxu bil-mod kif t-ixtiqom. kwestjoni sempliċi għanna insolvu. U li n ħankun nsegwija wkoll miħak din rapport. Fuq depozitarji pajjiżi terzi u short selling. Fuq depozitarji u p'ajzi terzi. Punti ta' tħassib li ġas semmew. Il-bira il-tqajt ma' produttur ta' solar panels Specializzat fl-Istati Uniti li huwa Anglis minn Carlisle mar l-Istati Uniti u ħa 500 miljon dollari investiment f'tin sheets u fa' ġdid għal uh, solar. 500 miljon ek, forsi mux ek daqqa wahda, pero xaġan l-impressjonatni. U għalli l-Europa ma tmexxi dan il-qasam, il-Germania partikolarment għamlet ħafna dwar dan l-Unit pajizi oħrajn. U fil-fat l-investiment se jsir mill-Amerika fl-Amerika. Għaliex hemm aċċess iktar faċli għal kapital. U importanti li nżommu f'moħħna li l ġejni tagħna jiddependi fuq il-fatt li kapital f'idej privat jasal għandna għaliex hu faċli tinkludih fil-suq twaslu għal min għandu bżonnu. Huwa faċli tagħmel xi ħaġa b'dan il-flus. U irridu nżommu dan il-flus fl-Ewropa. Mijiex il-kizba tal-kapitalizmu f'xirok law najdu inti ma fl-Unjoni Ewropea, najd dan pal membru tal-SND, u importanti niftakru dan, u naf li inti persona pragmatika. U rridu u li din tibqa di realtà. Għal dak nandu xaqsam abiltajiet ta' pajis terz li parteċipa f'dan il-ġejjini, jiena mħasseb fuq il-timeline ta' 3-5 snin il-kwistjoni ta' ekwivalenza. Jiena trattajt l-ekwivalenza Musa niddeċidu billi najdu niprojbixxu prodotti, niprojbixxu dakul ieħor għaliex ċa rajna l-livell tagħna ta' ta' apprezzament ta' dak li jiżdi fis-suq. Rajna xieġi fil-bija tal-dinja. Għanna nitkellmu dwar standards internazzjonali u globali u mhux biss Ewropej. Għalda daqstant dun għodu attenti. Rijek jekk qed tfisser fuq dan u li nimxu flimkien forse mhux konverġenza assoluta ma naraw kif għanna proteġu l-investituri, kif għandna monitoraċ fil-reġims. U għal daqstant irridu nkunu bulinċati bil-mod kif niproċedu b'din l-idea tal ekvivalenza li xina s-nibza, għalli li nħankunet biex investituri minn barra l-Ewropa. Insa il-500 miljon dollari għas-solar panels, għas-solar panels. Fuq depozitari ma' Tkellimt sma l assaċċazna tal-Lussemburgu l-bieraħ. Però smajt il-difiża tal-proċess tal-Lussemburgu. Għanna f'maħna l-mejda fu dawk li tilfu 1.6 biljun euro minħabba proċess fejn id-depozitarji u managers tal-fond setaw eh, jamlu kapitazzjoni bejnietom. Aħna nirreflettu fuq dan għaliex dawn setgħu jagħmlu dawn kontra il-prassi tajba li kienet tissir b'nadi oħra. Kaħna rridu nipproteġu l-investitur, rridu nisseparaw il-fund managers mid-depozitarji, dan għandu jsir. Hija regola sempliċi ħafna. Dan l-abbuż m'għandux ikompli. U naħseb li Ġampol Paul jiddispeċini dan ma ma poġġejtux fil-rapport għal xin tat proteġi l-investituri, ma xe tajt fuq l-investituri franċiżi li jitilfu minħabba Madoff Se nagħmlu dwar dan. Krim saħtu tiegħi jim naħseb jekk tinkludi dan il-kompromess jiena lest il-insibu miak. Fuq short selling jiena naqbel li għandu jkun hemm eh, approċċ orizzontali għax id-din finanzi hija kol tranzazzjoni manipolattiva, eċetera, eċetera. Jekk hija abbużiva manipolattiva għandha taqa' t direttiva dwar abbuż fis-suq emmek posta, għandu jkun kosti ma dan l-approċ, jek tadotta dan l-approċ, dan ikun approċ tajjeb, grazzi. Gunnar, jek joġbu? Grazzi ħafna. Zewċ punti ta' tluq. L-ewel, għanna nkunu grati lejn Jean Paul, xaġa li reptejna ħafna drabi. Iktar kem ħars lejn emendi, iktar nikonvinċi ruħi. għed tirriska li tirbaħ premju Nobel għaliex għamil bitċa xogħol tajba ħafna. Tieni puntatlu? L-ewwel nett hemm bżonn niżguraw li qed nagħmlu hawnhekk qed ikkontribuixi għal swieq finanzjari tal-Ewropa. Dan huwa konsistenti mal-miri li għandna fl-Aġenda 2020. Għax kultant ta' nisma' diskussjoni fondi ta' investimenti alternattivi huma deskritti b'mod ħażin, però din niżguraw li dawn jikkontribwixxu għal postijiet ta' xogħol u investiment. Dan huwa bilanċ dun niżguraw hawnhekk. Dwar il-kamp ta' applikazzjoni l-ewwel nett. Napprezza dak li nkiteb dwar Industrial Holding Companies, ma di suġġeriment li forsi ntejbu dawn u namluħ premessa. Id-direttiva tiċċara li kompaniji qed jittrattaw investiment industrijali m'għandhomx jaqgħu taħt dan ir-reġim. Dwar pajjiżi terzi, milli nista' nifhem, ir-rapporter iddikjara li hu se jaħdem mod ulterjuri għal kompromess dwar dan. U naħseb li huwa importanti li pala pont komuni ma najdux li flimkien ma l-Istati Uniti u l-Korea ħajkonna pozizjoni dominanti. Imma najdu li għandu jkunem fattur komuni. Għax parti kbira mill-finanzjari s-speċa l-Europa. U ma nebenefikawx jek naġiċu b'mod fejn inħedu li nanfusna barra minn dak li huwa importanti għal dawk li jridu pensjoni u għal investituri li hemm bżonn dispożizzjoni tajbin għal pajjiżi terzi. U diskussjoni fil-Kunsill juri li aħna nistgħu nikkontribwixxu fil-proċess bħala parlament. Għamur lura wkoll għad-diskussjoni li kellna dwar thresholds u proporzjonalità. Issa fil-proposta ta' kompromess għanna kombinazzjoni ta' affarijiet u dan huwa mod kif niċċaraw kif nistaw nadattaw għal prinċipju ta' proporzjonalità. Fuq il-livelli ta' threshold dawn dom jiffokaw ukoll fuq il-livelli fejn tista' tara jitfaċċaw riski sistematiċi u dan ifisser għandna nollu livelli ta' threshold u dan nistgħu niddiskutuh mod ulterjuri fil-ġurmad li ġejjin. Thank you. Uh, grazzi għalli xmet jek joġba, grazzi President. Rigward il-Premju Nobel ma nafx, ma forsi tista' tagħti l-MP tas-sena. Nixtieq nifraħlek però naħseb il qed tagħmel xogħol verament tajjeb. U fil-fatt Propju xogħol ta' membru ta' dan il-Parlament huwa li ġib il-kompromessi b'mod umli u edukat u ntek qed tagħmel, kull dan nirpu kull dan Tajb ħafna inti però, kważi brillanti jkolli ngħid. Tifsnewx għal surkan, ma nix nifukaw biss fuq regolamenti imma fuq supervizjoni dik il iktar importanti. Ġifiri, uħut minnkom għadin jemnu li nistaw nirregolaw kollox, jina lew tafu. Naqbel li jrid ikollna bilanċ diċenti f'din ir-regolament, ovvjament. Imma nistaw ukoll nikwotaw il-Kummissarju Barnier għax jrid jirregola kollox imma fid-diskors tiegħu illum qal. Tinsewx li ma kunux il-hedge funds li kkawżaw il-kriżi. U għalhekk forsi jridu naħsbu wkoll ċinu ma fimtek Robert? Iva mela jistekona diskussjoni ma fuq sma oħra għemminkom li għet jahzbu l-komissarju u għalest li jiregola kollox imma u għamel dan il-komment u għet kon fih. Kommenti jizar, naħseb li pajjiżi terzi huma essenzjali kif intqala hawnhekk ġan nerġa' nirrepeti kompromess f'Diċembru minn għadha Presidenza Svediża kien pjuttost tajjeb fl-opinjoni tiegħi. Ma dik il-fazi għaddit tiġa, għalek nista naċċetta u koll il-diskussjoni dak li għalbu f'klim. Forsi, fi stajt li l-emenda u il refjut ma kienxu li proponija imma jiena u u fl-imkien, pero nisa, imma jiena raġelum li għalek ma importax. Imbagħad għandna short selling. Imma għanna naħseb li dal ħodu hawnhekk kienet diskussjoni eccellenti kif smajna il-Mario Draghi u kan smajtu għamx għaraw il-Greċ għarawek. U mumma għalu għara. Irrid ikun għandha argumentazzjoni xir hawnhekk tajba għan ħafna konsekwenzi. U ovvjament għadha tkun orizzontali. Anke f'pajjiżi qed nagħmlu short selling mhux qed nagħmlu ħobmat ħażin mhux hekk. U żammejni qed nagħmlu ġan waqt il-kriżi qed nagħmlu xi ħaġa ħażina b'daqshekk ma naħsibx xi ħaġa nistgħu nsolvuha waħedna. Tiskun orizzontali. U nixtieq nikkonkludu wkoll li kelli xi kummenti li xi ħadd kien qed isegwu dal-kumitat għal żmien twil. Jiena bdejt fid-design. Imma dan ir-raġel għal ilu segwi iżjed u għal na hemm żmien fil komitat ta'kom meta aħna ħsibna u intom ħsibtu il-settur finanzjarju huwa parti ehm, prezzjuża importanti mis suf Ewropew. U dana ġifiri ijat jajti dak li għadin namlu issa ma wix u kol parti importanti mis-settur finanzjarju. Nasab li duntu għamu den daw l-argumenti u inti għad tamil dan sur process u nirringrazzjak. Grazzi, u l t-fiksini kjoġbak issa. Grazzi. Nixtieq nibda billi ngħid li jista' l-Kunsill qed jieħu l-biċċa xogħol f'idejha xi ifisser il-Parlament il-Kumitat tagħna għandu opportunità unika biex imexxi t-triq. Tkun ħaġa tajba kien sibu kompromess kostruttiv, mhux sempliċement għax imbagħad ukoll arranġamenti tajbin għal AFM, imma x'naħseb li hemm kompromess interessanti li qed iressaq ir-rapporter. F'relazzjoni relazzjoni tal-aba pajjiżi terzi naħseb illi dina dal-waqt tkun kompromess aċċettabbli hemm perjodu ta' seba' snin ta' tranzizzjoni għam di sistema u ta' passaporti li ħat permetti il-kumpaniji ta' pajizi terzi biex ikollhom aċċess għal suq Ewropew. Din hija ħaġa tajjeb biex ikollna kriterji ċari meta l-pajjiżi terzi ikunu jistgħu jkunu komparabbli kif ukoll irid ukoll evalwazzjoni flessibbli sa' kriterji u jekk dawn fil-fatt ġewx rispettati. Nasab tkun id-deqja tajba li ma provawx nibnu ħajt bejn id-nobqja tad-dinja ma nixxi Ewropa fortizza. Is-soluzzjonijiet li nsibu jridu jkunu simili f'ċertu aspetti ma dik tas-sistema Eh, Amerikana. Dan ikun vantaġġ kieku. Dwar l-obbligu li ninformaw fuq dik il-parti tal-fondi tal-private equity hemmhekk ukoll danna mixin lejn soluzzjoni tajba. L-impjegati ta' dawn il-pajjiżi akkużiti huwa importanti illi illi kemm ninformaw eh, l-informawam eh, eh, daw l-affetti ċedun konsiderazzjoni. Naħseb li għanna nżidu il-rekwizit tal-informazzjoni mux naqonna xie tip ta' sellieqa. Naħseb li rridu nimxu li soluzzjoni li tagħmel sens għaliex fl-aħħar mill-aħħar li tista' kapitali li tikollu rwol essenzjali biex ikollna aktar impiegi fil-futur. Grazzi nixtieq nirringrazzja r-rapporter Sur Gozzess għax-xogħol brillanti tiegħu u jiena nixtieq li jerġa' jkollna thresholds ottimista dwar dan. Dana kien hemmhekk fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni bat minħabba elementi ta' kompromess dawn il-limiti minimi qegħdin jerġgħu jiġu. Smajna numru ta' argumenti kontrihom, imma issa nixtieq nixbidilkom attenzjoni għal ħtieġa il- L-arbitraċ regolamentorju huwa importanti ħafna u jekk anki anki fondi ta' daqs medju jispiċċaw marru għal pajjiżi terzi nkella minħabba il piż amministrattiv u prodotti minn dak il-fond jispiċċaw li jerġgħu b'xi mod jidħlu fl-Unjoni Ewropea minħabba ta' marketing passiv. Aħna impenjati b'dan jidher ċar mid-dibattitu tal-lum illi irridu nejnu lill atturi iżżar tal-ekonomiji tagħna u aħna ma nixtiequx li nżidu il-pis burokratiku tagħhom. Imbagħad ħaġoħra jekk dawn il-fondi jisilqu mill-Unjoni Ewropea dana ħajħalli vojt fil-baġit tagħna u naħseb illi aħna ma nistgħux nippermettu illi dan isir. Grazzi ħafna u dak jogħġbok. Intqalu ħafna affarijiet. U ma fxek ħafna dawn il-kommenti biex jen il-ġampol fil-deċizjoni tijaw, ma fxie mot Iva. U għalla kaħna bħala komissat, u ġampa ġampol iva, nistawissa issa. Ikolna iktar poter f'dan il-qasam tal-leġizlazzjoni nkun għadin immexxu iżjed. Ħafna kollegi ta' argumenti ehm, bbażati fuq il-fatti u kienu ta' appoġġ. Dan għadun tqali li fil-fatt probabbilment il-hedge funds ma kienux il-kawza tal-kriżi kif għattinti sur Schmidt imma Ejja ma nimminna mezzawx innaħu u ninsew l-influenza li se takellem huma. Ma nix niġru biex niprufaw nsibu konklużjoni, mbagħad ikun hemm kalkoli individwali illi ma nidunawx bihom. Għalhekk nimxu pas pass, Birra sar li hemm bżonn aħna nistgħu nilleġislaw, sinjuri, ejja ma noqogħdux nistħu nagħmluha din il-ħaġa għalhekk ivvutawna n-nies biex nagħmlu xogħolna u għandna eh, inwaslu laħinna. U Jean Paul aċċettaw din il-ħaġa u għamil progress. Jena minn ħatjen nixtieq nisħaq dwar il-punt tal pajzi terzu nsaqsijak fil-fatt bilniex metta meta iddeċidejna fuq pereżempju it-tassazzjoni tajna importanza kbira, priorità kbira li ftejn ta' tassazzjoni meta tajna anke priorità pajzi terzu għandna nagħmlu l-istess ħaġa hawnhekk. Għal kontlarju ta' Wolf Klint, naħseb illi irridu u koll nżommu fuq ċertu affarijiet ta' leverage, mhux sempliċement naqbżuhom, leverage hija xi ħaġa importanti għandha konsekwenzi importanti ma sax jiġi autoregolamentat imma. Hemm ċertu affarijiet jiġu regolati jiġu regolati bħal meta ngħidu lin-nies illi m'għandhomx isuqu veloċità eċċessiva. U din għandha tapplika wkoll għal private equity. Iduna diskutu koll asset stripping mod intensiv u hemm ukoll eh, informazzjoni l-impjegati din hija importanti wkoll. Għalija aktar importanti li tkellmu dwar il-limitazzjoni tal-leverage għax hemm proċeduri oħra u affarijiet oħra li rridu nieħdu konsiderazzjoni meta nkun qegħdin ninfasslu kompromessi. Kien hemm ħafna affarijiet li ntqalu minn dalodu u fakkar li hemm hawnhekk ma ninsawx li l-esperti tagħna qalu illi madwar nofs it-transazzjonijiet short term u ma fil-fat responsabbli għal kriżi bħalma huwa short selling. Għalhekk kif għanna kif għaz qabel jidu nkunu um, ehm, koraġġużi u nilleġizlaw. Is-Sinjor Ranko. Grazzi ħafna, hija sitwazzjoni stramba mela minħabba l-bizzata Gordon Brown tal-elezzjonijiet li issa l-Parlament Ewropew taħt it-mexxija ta' Jean Paul Gozes biċċa qiegħed fuq qudiem fuq din biċċa xogħol naħseb li ta' min juża nużaw din l-opportunità. U nivvotaw f'April. Dan ifisser jdon ħaffu daqsxejn. Pero rridu naraw fej, għedin bħalissa u naħseb li huwa possibbli naħdmu opportunità ċelenti, pero ġampol ta' xogħol tiegħek u nixtieq nikkommenta fuq uħut mill-suġġetti sabiex intikom daqsxejn gwida wkoll fuq li kif niffanalizzaw l-emendi ta' kompromess fir rigward ta' l-ambitu naħseb li mixin fil direzzjoni tajba. bżonn ta' iktar ċarezza u naraw x'ħan ħallu barra x'ħan daħlu ġewwa. U f'ċertu qsma anke jridu nħarsu li proporzjonalità illi qiegħda f'numru ta' punti hawnhekk inkluża ukoll b'mod tajjeb idu naħdmu fuq il-proporzjonalità iżjed. Kumpaniji pereżempju li ħallew il-borza xorta jridu jimxu mal direttiva ta' trasparenza Imbagħad fil rigward pajjiżi terzi. Nasab importanti ħafna u rrid nerġa' nisħaqa illi nibqaw kompletament nżommu miftuħa il-possibilità ta' investituri professjonali għal fondi tal-pensjoni tagħna biex jinvestu f'dawn il-fondi f'pajjiżi terzi. U speċjalment f'dak indu xaqsam ma' private equity funds, naħseb illi mhux neċessarju illi naħdu da regolamentazzjoni kollha li x'dana mhux probabbli li jippreżentaw riskju sistemiku. Jiena naqbel ma dak li qed fil-kompromessi inti rapporter fil rigward tal-leverage ukoll id-direttiva Ja tajba per jaf konna bżonn daqsxejn iktar flessibilta biex nevalwaw ir-riski. U għalhekk nixtieq nishbikom daqsxejn l-attenzjoni fuq proposta ta' kunsil fejn ir-supervizori nazzjonali għandhom rwol ewlieni fid-definizzjoni tal-limiti tal-leverage. specialment fej wieħed jafarba karatteristiku l-profil u dawn il-fondi speċifiċi għalhekk il-proposta sal-Kunsill naħseb illi hija ta' min jirrakkomanda dan il-qasam. id depożitarji issa fil-kompromess intom għatin tipproponu soluzzjonijiet u investment firms ah, bħala depozitarja. Aħna fl-Olanda għanna entità ġudizzjarja li jew kol tipo ta' l-istess ħaġa bħalhom, allura ma nistax għam daw laqas fid-direttiva. Għalhekk nixtieq nitolbok tieħu din il-ħaġa daqsxejn konsiderazzjoni. Dan huma l-kommenti tiegħi għalissa u nixtieqlek kull suċċess u nistenna li konna iktar kooperazzjoni u vot favorevoli f'April. Grazzi ħafna u fl-aħħar jiena minnaħ tal-Parlament. Nasab li ntqalu ħafna affarijiet. Jena dejjem konta l-opinjoni li l-intenzjoni kienet li nagħmlu iżjed milli sempliċement nindirizzaw dawk il-punti illi kienu ta' riskju sistemiku dejjem dik kienet l-intenzjoni. Għaliex l-ambitu però fl tijaj u ikbar minn dan imma dejjem din kienet l-intenzjoni tagħna meta konna Edin, naħdmu fuq il-rapport fil-mandat li għadda, fil-rigward ta' pajzi terzi, naħseb illi għadni nara jekk ux il-fond il fund manager għonek fl-Europa illi għet ikunem li zja supervizjoni fiħax dana jisu jista jkunem ċertu oversight ta' supervizjoni u jek għandek fund manager Ewropew u hemm blockage fl-investiment dawk il-fondi tajba Naħseb li fru skobbi ta' opinjonijiet jiena fil-fatt semmejt il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li għadu jew li huma ta' sviluppati fejn mhux se jkun hemm imma jista' jkun hemm xi affarijiet li forsi tixtiequ tinvestu fihom jew dak li jkun jixtieq jinvesti fihom għalhekk jiena ma naħsibx jenna u għadin din it-triq. Għalhekk il-supervizuri tal-Unjoni Ewropea jitikolam daċċe oversight ta' id-diversità u il-dimensjoni u kol ta' daw l-investimenti f'pajjiżi terzi ġifidina nixtieq li tittieħed in konsiderazzjoni u jista' jkun hemm ukoll xi argumenti bil-kontra ta' dal qed ngħid. Fuq deposit reliability għandi problema b'dil espressjoni ta' force majeure għavolja tintuża kultant isa mhix xi ħaġa applikabbli eh, b'mod universali fl-Unjoni Ewropea. Nasab li ħafna minna isna qegħdin jippruvaw jimxu lej l-istess pozizjoni għawnek li d-depozitorji ma jkunux ikun hemm kontroll fuqhom u hekk irridu ngħidu kollha imma qed insibu diffikultà nsibu lingwaġġ illi huwa adattat, għalhekk idu ntu daqs iktar importanza għal dan. Jiena oġbitni l-idea illi tiddelega imbagħad ikun hemm xi kuntratt li jagħmilha ċara eżattament min kien responsabbli. Ma kontx qed nimmaġina li dan imbagħad jibqa' dejjer qudiem qudiem qudiem u jispiċċa b'xikatina eterna nasab li tkun hemm il-possibiltajiet għal kontroll strett hemmhekk kontratwali u għadni favur dan jiena. Jekk nistgħu insibu il-lingwaġġ adattat. Imbagħad fir-rigward tal-awtoregolamentazzjoni naqbel għawak qegħdin nitkellmu dwar intervent supervizorju naħseb li jagħmlok kemm għal interventi nazzjonali u fuq livell Ewropew ikun hemm din l-awtorità supervizorja ġdida u jkollna xi tip ta' linji gwida kif u meta il supervizuri nazzjonali jistgħu jintervjenu, ġifi ċertament li dinha mhix autoregolamentazzjoni ma minħabba d diversità Huwa possibbli li jkollna formula sħiħa. U żewġ livelli għandhom xi tip ta' involviment. Ma dan kull ma ħanejta lissa għaliex tiġant għal ħafna xorti perro naqbel ma l-oħrajn was ħdimna ħafna jena u inti konna għawnek qabel anki ma konna dinnatmu fuq id-direttiva ta' servizzi tal-pagamenti konna qabel il-kunsil f'xolna u ċertament ma mletilniex ħsara għalek ħanet fukat li parlament ħajsolvi għad il-ħagġa u nittama li fil-fat iva jena xilna. Baqanna jisu li 4 minuti, Jean Paul tixtieq tisma mill-Kommissjoni jew tixtieq terġa' tiskellem inti? Remercier les intervenants, je, je prends les compliments, mais c'est un paiement à crédit en quelque Jena nixtieq nirringrazzja lil kellima fil-fatt. Jena grat ħafna ta' komplimenti wkoll li tawni. Ma komplimenti huma fuq depożitu u jekk jiġu ġustifikati l-qudiem mbagħad naċċettom għalissa ħanħallihom hekk il-kanna laqat ma' shadows l-affarijiet evolvew, ċertu punti wkoll reġgħu infetħu minħabba daw il-kolmenti, ġifieri jiena ħanibqa' naħdem. Meta kif inti parlament qiegħed fuq quddiem, meta tkun fuq quddiem nista' nagħmlu ħafna affarijiet tajba. Grazzi ħafna ta' il-President mela naħseb li dikija hija l-aħħar tal-laqa kważi preċiżament fil-ħin grazzi.